Kellem il-kulħadd għal darboħra u nilqakom fil- eh, fil-laqa u nilqa l-petizjonanti. Eh, Kontenta li jitkom kolla prezenti u nittama li se tkunu paċenzjużi maħna meta sakemm aħna naddu l formalitajt kollha tal-kumitat tagħna. L-ewwel net naprovaw il-minuti tal-11 tal-Lulju. tal 11 tal lulju li ġew imqasmar il-membri kollha tal-kumitat nista' nikkonsidrahom approvati. Iva, mandi l-ebda informazzjoni toħrajn x'natikom u lanqas ġew mitluba AOBs. Pero nixtieq nitkellimkom fuq ir-riżultat tal-laqa tal-koordinaturi. tal laqa tal koordinaturi tal tal koordinaturi hemm numru ta' petizzjonijiet li se jiġu inklużi fil-aġenda ta' Novembru u dana sakemm ikun hemm risposta minn il-Kummissjoni taraw dawn in-numri kollha fid-dettall. U bħala segwitu fuq il għal petizzjoni ta' trabi illi ntilfu jew insterqu fi Spanja snin ilu, l-koordinaturi iddeċidew li jistidnu organizzazzjonijiet li trattaw dawn il-problemi u li konsideraw anki kwistjonijiet transkonfinoli. Għandu jkun hemm xi ġifiri anki mir-Renju Unit. Il-koordinaturi u anki għablu e, e li jistidnu li sinjora Awrajn li l-Ombudsman għalla għata novembru. Il-diskuttejna u koll il-ħidma tal-komitat fis xur li ġejjin sal-aħħar tal-mandat u qed nippreparaw argumenti ta' priorità biex nagħtuhom eh, segwitu xiera minn jannar sa' april u l-koordinaturi se jgħattu l-prioritajiet tagħhom qabel il-għalimislija fit-8 ta' ottubru. Bilna u koll fuq il-kalendarju fuq il-rapport annwali tal-Ombudsman tal-2017 biex niddiskutuh fl-agenda tal-plenarja diġa f'Diċembru. Kien hemm anki rakkomandazzjonijiet kontestati, aħna għamilnihom kif proponejt jiena ħlif 07838 fuq il-punti B se nibattilkom id-dettalji fuq il-żjariet u smieħ għamilna diskussjoni u se nieħdu deċiżjoni fuq dawn fil-għalimis f'Ottubru. Barra minn hekk il-koordinaturi ddeċidew ukoll illi il-żjara f'Diċembru Valedora se seħ u aħna kontenti inħabru anki il-koordinatur tal-IPP Peter Jar se jieħu sem fija din il- din il-żjara u konferma il-parteċipazzjoni tiegħu. Iddiskutejna in-negozjati mal-Kunsill fuq ir-regolamenti e CR u u, u flok survalenza se jkun hemm surpreda bħala rapporteur. Il-konferenza tal-parlamenti mal-parlamenti nazzjonali ħad tkun fis-27 ta' novembru u ħadna nota anki fuq programm aġġornat li ġim qassam il-ħamis. Umbatem il-petizjoni 48 fuq it-nġis tal-arja fil-Valencia. Koordinaturi deċidew iħalluha miftuħa u jibatu itri l-autoritajiet Spanjoli. U dan huwa riżultat tal-laqa tal-koordinaturi. Issa l-punt li jmiss li għandi għalikom huwa illi tivvutaw fuq il-Konsil u il-Kommissjoni fuq il-Jugendamt. U nishtiq infakkarkom xamilna u x'deċidejna u talbiet minnaħa tal-SND u l-EFDD u il-koordinaturi id-deċidew joħorġu b'rizoluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-Jugendamt fil-Germania. U din għad deċiżjoni ħadna f'Ġunju. Issa, din it-test għad disponibbli u il-gruppi jistaw jibatu l-emendi tagħhom. Nixtieq infakkarkom illi l-koordinaturi ħadu deċiżjoni fuq dan illi test se jkun disponibbli fl-Inglis bl-Inglis biss biex inkunu nistgħu naġlu iktar. U dan jfisser illi l-emendi kollha jistgħu jisiru biss bl-Inglis nittama li jkunu tistaw tikkooperaw mill-qrib biex inkunu nistaw insibu kompromessi u iktar kompromessi aħjar biex inkunu nistgħu nibgħatu messaġġ ċar fil-plenarja. Il-vot fil-kumitat se jkun fid-9 ta' Ottubru u nipproponi skadenza l-emendi ħudu nota il-ġimgħa 28 ta' settembru illi huwa daqsxejn iktar milli kien ġi ħabbar uh, eh, oriġinarjament jumejn iktar ġifieri xerit najt fuq dan. Issa nishtiq nivvota fuq dan. Et nivvutaw mela eh, a favur ta' test jon kella kontra test. Et nivvutaw fuq il-test. Min huwa a favur il-test? SND. Hodor, EFDD, memx għalfejn għamlu votazzjoni elettronika f'dan il-punt. U minn huwa kontra? Min jastieni? Li titi. Tajjeb, mela pratikament aħna kollha a favur it-test u kifat testaw tibatu l-emendi kemm tista' u kemm tifilħu u l-iskadenza hija 28 ta' settembru illi huwa nhar il-ġimgħa li ġejja, din ġimgħa Min jixtieq jitkellem fuq dan Virginie. Grazzi President. Fuq l-iskadenza ma nistawx namlu posponiment sal-ewwel ta' Ottubru għaliex fuq l-emendi għanna kwistjoni importanti ħafna. Għax għanna xi 300 petizjonanti. Hemm il-kwistjoni hawnhekk fuq il-rispett ta' drittijiet ta' tfal u dan huwa suġġett li l-Parlament ilu jsegwi u hemm bżonn li natu l-iktar possibilitajiet possibbli biex ikun hemm emendi l-iktar kompluti. jekk nipposponu l-iskadenza iktar ma nistawx. Eh, jena deġa għamilta, eh, jekk nestendu iktar ma tilħaqx il-plenarja. Fidejk, jena ma importax għalija kienx ek eh, niposponu għaf ġimma 15 jew xar anki, ma ek namlu ekkum bat tispiċċa fjannar, f'Diċembru. Jena għaluli li knamluha sal-ewwel ta' Ottubru xorta nistgħu nippreżentawha fil-par fil-plenarja. Skont etnajt jena eh, jumej bekk eh, ikkunu nistgħu nagħmlu eh, il-emendi online. L-FDD ridu ridu jumejn oħra li kienet 26 u mbagħad qalu li kien tajjeb għalihom u jiena 28 ekkat kiridu iktar tagħmel differenza għall segretarjat din il-kwistjoni? this is the fall, this is the fall. Mela, aħna diġa i-programmajna namlu vot fil-komitat fil 10 ta' ottubru, jekk intkom tridu tintroduċu ħafna emendi, allora ma jkollniex ċans, eh, il-segretarjat mux se jkollu l-possibilità li jinkluduhom. Allora b'dan il-kas il eh, titħol fil-plenarja f'Deċembru, pero jien diġa naf illi eh, f'Deċembru plenarja diġa mimlija. Se tkun ħaġa diffiċli għas-segretarjat. Ikkuma ftit emendi, ok, ma kuma ħafna emendi daċħajn diffiċli wis. Eh, jekk nkunu nistaw niprezentaw l-emendi online, tajjeb jekk nżommu, jekk nżommu, eh, eh, din l-data. Ok, ejna najdu eh, flow l-tottubru fl-ofsinar. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija illi nużaw dan l-istrument il-ġdid. Nistaw nużaw anki 28 bħala darta, però l-importanti li kunu nistaw nużaw dan l-istrument. All right. Erġajna bidenna. Fi tlieta ta' warlof sinna fl-ewwel ta' Ottubru. Aħna nistaw nużaw is-sistema. Il-rutinija hija li huwa fit-tlieta. Mhix kwestjoni ta' data, President jekk aħna nistawx nużaw is-sistema elettronika biex nibatu l-emendi. Jew le, dan huwa dak li qed nitlef. Is-segretarjat se tipprova, se se jippruvaw fis-segretarjat. Issa, mela, ħadna vot fuq il-mistoqsija orali għal-Kommissjoni. Nistaw issa inkomplu bl-istess mod bil-mistoqsija orali lejn il-Kunsil. Min eh, huwa e, favur l-istess maġoranza u min huwa kontra l-IPP le min jastieni. Mela hija l-istess maġoranza li kena ah, fil-mistoqsija orali l-oħra. Mela għamilna votazzjoni kemm fil- għallejn il kommissjoni kif ukoll lejn il-Kunsil. The next item is... Il-punt li mis issa huwa ir-riżoluzzjoni. Diskutejna l-mistoqsija orali, votajna fuqa, issa qed se nikkonsidraw mozzjon, abbosta mozzjoni għal riżoluzzjoni u ma nafx hekk min jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett. Le. Eleonora. Grazie. nixtieq nitkellem fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni li l-Kumitat qed jipprepara. Għaliex, għaliex jiena nħoss li dan it-test għandu jiġi supplementat. Għaliex huwa importanti illi nirrappreżentaw bliktar mod komplut il-nuqqasijiet kollha illi f'din il-kwistjoni fil-Germania fuq il-liġi tal-familja eh, fil-kontest tal-Jugendamt. U din hija kwistjoni kontroversjali ħafna u ta' min wieħed jistudja sow. Għaliex dawn il-problemi eh, qed isiru dejjem iktar gravi. Rajna kemm għandna petizzjonijiet fuq dan is-suġġett petizzjonijiet fil-Parlament, specialment anki mill eh, dawk it-tfal għandhom ġenituri mux ġermanizi. għandhom diskriminazzjoni gravi, għandhom problemi imħabba l-proċeduri u l-prassi illi qed jiġu adottati mill-awtoritajiet Ġermaniżi fil-kas tal-Jugendamt u anki illi għajmu ħafna eh, implikazzjoni transkonfinali meta niġu għat-tfal minuri. U dana, eh, naturalment, et jimxi kontra l-protezzjoni tal-benestri tat-tfal u edin anki il-limminaw il-prinċipi fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-proibizjoni ta' diskriminazzjoni u l-igwaljanza u il il liġi u l-fatt li wieħed jista jider qudiem imħallef imparzjali u l-protezzjoni tal-ħajja familjari. Iktar minn 10 snin saru dawn il-nuqqasijiet fil-liġi tal-familja. U irċevejna ħafna tal-bit u petizzjoniet u sfortunatament li tri kolla u l-talbit kolla li batna kem l-Kommissjoni kif ukoll l-autoritajiet Ġermaniżi baqgħu mingħajr risposti anki il rakkomandazzjonijiet li batna mill-grupp ta' ħidma speċjali li aħna ħlaqna fil-Kumitat tagħna f'Mejju tal-2017 u batna dokument b'dettalji fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħna. U minkejja dan fis-snin il fat li il-Ġermaniżi mux qed jikkooperaw magħna u aħna sibna ruħna issa f'sitwazzjoni ta' paradoss illi laqqas biss ma għanna statistika, numri, ċifri, data preċizi fu il-sentenzi fu eh, il fuq il it tilwim tal-familja meta jkunem wieħed mill-ġenituri per eżempju ma jkunx Ġermanis u laqas hemm dejta fuq il-każijiet li fih il-imħallef eh, dbiet mir-regolament fil-Jugendam. Tu dina eh, miex ħaġa li nistgħu naċċettaw. Anki fuq eh, minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea għalix mhix edha ta' dotta istħarriġ preċis eh, fuq din is-sitwazzjoni. U minna ħatana huwa importanti ħafna illi nitfaw dawl fuq din il-kwistjoni u rridu allora nipprezentaw din ir-riżoluzzjoni u minna ħatijaj eh, se ngħid li huma l-elementi l-iktar importanti li rridu naħdmu fuqhom aħna hawnhekk għandna qudiemna imġiba mill-awtoritajiet eh, Eh, tal-Ġermaniżi. Eh, edin jikriminalizzaw il-ġenitur eh, li mhuwiex Ġermaniż dejjem jagħtu il-rikonoxximent tal-protezzjoni biss li ġenitur Ġermaniż u memx eh, ta' protezzjoni l etfal anki f'każijiet ta' violenza domestika u anki e, f'każijiet fejn il-ġenitur li mhuwiex Ġermanis kellu jitla mm, u jaħrab minn din is-sitwazzjoni. Grazzi, Virginie. Grazzi. Din ir-riżoluzzjoni importanti ħafna minn ħatana għaliex aħna hawnhekk għandna qudiemna petizzjonijiet li rigwardaw l-istess problema. Iktar minn 300 petizzjoni fuq dan is-suġġett u dan juri kemm huwa importanti dan il-problema. Mhux biss bħala liġi imma anki fuq livell uman. E, Situazzjoni hija verament terribbli e, edin jifirdu e, it-tfal mill-ġenituri tagħhom u l-firda hija dejjem ħaġa diffiċli. U dina eh, għaw diffikultà doppja hawnhekk għax għanna diffikultà fuq livell tal-ġustizja, għax hawnhekk eh, għaw proċess illi l-autoritajiet ġermaniġi ta' protezzjoni ta' tfal dejjem jiddiskriminaw kontra il-ġenituri eh, li mhuwiex Ġermaniż. U dan b'mod regolari għandna ħafna petizzjonijiet mill-autoritajiet eh, ġermaniżi li għazbis jagħmlu rikonoxximent ta' sentenzi minn eh, stati membri oħrajn għal kustodja ta' tfal. U dan għandu jkun fisem l-interess ta' tfal, rridu niddefendu dan l-interessi. Aħna għamilna zjariet, għamilna anki smieħ u għamilna rakkomandazzjoniet. Wara dan dan l-attività kollha li għamilna anki ma saret lebda attività laqas biss mm, mumma qed jirrispettaw il-liġi u laqas il-regolament ta' Brussell. Eh, allora, eh, hija ħaġa importanti li f'każ ta' separazzjoni ta' koppi eh, mm, transkonfinali għanda tiġi rispettata u jridu rispettaw l-artikoli differenti biex nifmu li mumma l-ġurisdizzjonijiet kompetenti biex ma s sirx komplux din il diskriminazzjoni Skont il ġurisprudenzi ta' qorti ġustizja għonek għawċar, ċar, hija situazzjoni għahna jilna ħafna li tolbu anki l-Kummissjoni Ewropea illi jerfaw responsabilitàhom fuq spallehom e- e- għandhom jirrispettaw regolament u jien ngħid li inna snin nirċevu dejjem risposti però il-riskju huwa illi illi wieħed jidra eh, din is-sitwazzjoni disperata, rridu nfakru l-Kummissjoni li għandhom dana bħala dmir u ma jistawx jitrataw b'mod superficiali din il-kwistjoni. The phone is living its own life, obviously. Skużawni tajt il-President. Tal-kwistjoni tal-problema eh, bil-telefon. Għanna uh, eh, u zoħrajn, pero ħat ma talbu li jitkelmu. Allora nati il-mikrofonu l signora Limpol li rappresentant tal-Kummissjoni. jew inkella Sinjura Setti, tistgħu tażlu intkom. Grazzi. Jiena Valeria Setti, koordinatur tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tat-Tfal. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw l-ewwel net il-Kumitat tal-impenn tagħhom kontinwi fuq din il-kwistjoni u anke fuq il-ħidma tagħhom fil-protezzjoni tad drittijiet tat-tfal. Fuq it-tlet punti E, fil-abbozz ta' rizoluzzjoni. Nixtieq ngħid bħala appell għal biex ikunem e, verifiki iktar preċiżi u ġbir ta' data nixtieq ngħidu illi il-liġi um, er, fuq il-responsabilità tal-familja miex miex kompetenti il-liġi eh, Ewropea waqt li dik tal-ġbir ta' dejta iva. Pero dan ma tinkludix il-ġbir tad dejta fil-liġi kollha familjari kollha u lanqas fuq kwistjonijiet li joħorġu minn l-ambitu ta' regolament. Fuq l-appell biex nżidu eh, skambi ta' prassi nishtiq infakkarkom li kien hemm forum fuq id dritti ta' tfal li jiġi organizzat mill-Kummissjoni kull sena u li jistidan iktar minn 300 partit interessati fil-diskussjoni eh, fuq il-protezzjoni ta' tfal. U l-idea hija biex ikun hemm promozzjoni tal-aħjar prassi u anki biex namlu taħriġ tal partiti interessati u dana inkludu anki uffiziali ta' servizzi soċjali, autoritajiet ta' protezzjoni ta' tfal. Barra minnek, il-grupp informali ta' esperti li aħna għanna fuq drittijiet ta' tfal għanda bħala għan prinċipali il-promozzjoni tal-iskambju ta' pras tal-aħjar prassi u ta' talim eh, reċiproku u għawnek kem rappresentanti mill-istati membri kollha li jintaw biex jiddeċidu kwistjoni ta' interess komuni u dawn inkludu anki il-tħaddim tal-servizzi ta' protezzjoni ta' tfal. U fl-aħħar anki il-netwerk ġudizzjarju tal-Kommissjoni f'kwistjonijiet ċivili e, hemm għafas ta' kooperazzjoni li tikludi anki kwistjoni transkonfinali fuq responsabilità tal-ġenitorjali e, skont il-liġi Ewropea u dan il-netwerk jgħatu taħriġ gwida u faċilitazzjoni tal għad bilaterali bejn stati membri. Fuq dan l-aħħar punt u fuq l-appell għal kofinanzjament u l-promozzjoni għal pjattaforma biex natu assistenza għal eh, ċittadini mux mhux tal-Unjoni Ewropea fil-proċedimenti familjari nixtiequ ngħidu aħna li skont il-programm drittijiet ugwaljanza u ċittadinanza aħna għammilna f'dawn l-aħħar snin eh, ħafna biex eh, intejbu l-preparazzjoni tal-professjonisti u tajna attenzjoni anki fuq eh, il-tisħiħ tal-protezzjoni ta' protezzjoni. Skont il-programm Justice, waħda mill-prioritajiet tal-2018 fuq il-protezzjoni ġudizzjarja fuq kustjoni ċivili hija il-titjib ta' ta' tfal mm, billi jkun hemm proċeduri aħjar, case handling u kooperazzjoni fil-kwistjonijiet familjari. Kif ukoll finanzjamenti ġew motija għal eh, strumenti fil-ħtif internazzjonali ta' tfal, eh, medjazzjoni familjari f'każijiet transkonfinali u anki fil-qasam tal-protezzjoni ta' tfal. Grazie. Grazie ħafna ta' din l-informazzjoni kollha u issa niftħu il-dibattitu għal membri l-oħrajn. Peter, tixtieq titkellem inti. Il-problema daġa għadni ħafna drabi hija il-benestri ta' tfal hija l-iktar ħaġa importanti fil-petizzjoni tagħna. U t-tfal, allura, dawn qegħdin fil-qofol ta' situazzjoni. il bħadri irid tassew jiffoka fuq din il-kwistjoni partikolari għaliex danna għadin nirrappreżentaw hawnhekk il-benesseri ta' tfal, il-rappreżentazzjoni tagħhom u jekk dak li qed jiddefendi li jgarantixxi il-benesseri ta' tfal. Jiena mill fimt mill dak li qalet il-kollega Franċis, it-tfal mhux kwistjoni li għandhom xi problema jew xi ġrida mal-ġenituri tagħhom aħna qegħdin nirrappreżentaw il-benesseri ta' tfal fejn ikun hemm problema bejn il-ġenituri, pereżempju f'kwistjoni ta' kustodja, eċetera. U f'dawn il-każijiet illi il-Jugend għamt tirrappreżenta l-benesseri ta' tfal, ovvjament <coughs> dawn iċ-ċirkostanzi dejjem ħajkun hemm xi parti li ma tkunx kuntenta bl-eżitu u d-deċiżjoni li tkun ittieħdet. Imma wieħed irid dejjem iżomm f'moħħu għal darb'oħra il-ċentru ta' tifel jew tifla fejni id-dar ta' dak it-tifel jew tifla kollox id-deċiżjonijiet kollha jduru madwar il-benesseri ta' tifel jew tifla, problema mhix il-ġenituri qed jiġġieldu jew ġenituri illi jimpikaw bejnietom, il-problema hija it-tifel jew tifla hawnhekk u aħna il-Jugendam saħna dak li jiddefendu l-tfal dan huwa ir-rwol tal-Jugendam tu idu nifmu eżattament x'qed jiġri hawnhekk. Rechtsfrage li mus gerichtlich entschieden werden u ist il-Kumitat tal-Petizzjonijiet mhuwiex orti wara kollox ħafna drabi din il-proċedura ma ħafna u joħol u anki tamieta għal wieħed miż żewġ ġenituri li ħafna drabi ma nistawx lanqas eh, nirrispettaw. Fl-opinjoni tiegħi irridu nkunu iktar onesti u ngħidu b'mod ċar illi il-Kummissjoni u Brussel mhijiex kompetenti għal ċerti affarijiet. Forsi irridu nitkellmu dan ngħadduh dan mod iktar ċar. għax xtaq titkellem, l-istess titkellem għax qegħdin tard. Mela, nintervjeni wara li inkun smajt il-risposta tal-Kummissjoni Ewropea. Eh, l-istess jibqaw bl-approċ eh, formali li jina diġà semmejt. Din hija l-Unjoni Ewropea fuq il-bażi li qed nibdu jekk ma nistgħux nigarantixxu mhux biss il-ħarsien tal-benestri tal-minorenni tal benestri tal tal benestri tal minorenni fit-territorju kollu kemm tal-Unjoni Ewropea x'għandna problema li qed jintwera b'ħafna eh, petizzjonijiet li qed jaslu kontra l-Ġermanja frigwat li taqa' taħt il-liġi Ġermaniża illi ma jistax jgarantix il-benessri tat-tfal tagħna ġenerazzjoni sħiħa li l-Unjoni Ewropea qed tibni. Naħseb li minnaħa tal-Unjoni tal-Kummissjoni Ewropea għandha atteġġament li hija eh, miopi ħafna illi ma triflettix il-valuri il valuri tal unjoni Ewropea illi suppost qed nibbażu um, l-Unjoni Ewropea tagħna. Il-kelim li jmiss issa grazzi, President, issa frigwat ta' din riżoluzzjoni fuq id-drittijiet tal-minorenni. Jiena ħadt l-impressjoni li din l-idea tal- li għandna hawnhekk hija e, hija idea jew kunċett ta' naħa waħda biss. Għax maħniġ familjari mal- mal-deċiżjoni tal-ordi ma nafux x'inhija x'kienet is-sitwazzjoni fil-familja. Għax il-petizjonant kiteb il-petizjoni li sa' nassumu u għanna naħa wahda biss, għed nisimaw naħra wahda biss għawnek. Ma nafux il-pozizjoni u l-opinjoni tal-naħa l-oħra. Mill-bidunet naħseb li rridu nkunu nafu eh, xkienet deċizjoni tal-qorti u xkienu il-proċedimenti, il-proċeduri kif spiċċaw jekk kien hemm appell li seħ eh, u anki wasal sal-qorti tal-ġustizzja jekk il-proċeduri saru kollha. Il-gwida hawnhekk hija u dak li għandna hawnhekk hija ħaġa għandna deskrizzjoni drammatika ħafna ta' sitwazzjoni hawnhekk. U nistgħu niġu akkużati li aħna maħniex qed ikunu serji fir-reazzjoni għaliha iżda ġilli jiġri li illi l-persuni jkunu drammatiċi wis meta jiddeskrivu l każ tagħhom stess u ġili jistaw jħallu barra xi fatti illi eh, ma jkunx konvenjenti għalihom illi jippreżentawhom. Il il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tkun emozjonali hawnhekk għalkemm qed tiġi akkużata li hija formalistika, aħna qed ngħixu għax inkella nkunu f'sitwazzjoni diffiċli għax persuna li tkun drammatika wis, żgur li tirbaħ il-tirbaħ kull darba. U bekk naraw l petizjoniet qabel ma niddeċedu jew naċċettawhom irridu niżguraw kienu l-proċeduri wara da kollu u x'kienu deċiżjonijiet tal-qorti li dawk li jiktbu l-petizzjonijiet jibżaw li se jitilfu l-każ tagħhom u li jkunu vulnerabbli fil-proċedimenti. U bekk irridu mmorru lura għal deskrizzjoni drammatiċi tal-każ fuq il-bażi tal-opinjoni emozjonali li qed tiġi preżentata lina din mhix verità objettiva u ma nistax niddeċidu fuq il-destin ta' tifel jew tifla għabbażi tal emizzjonijiet qawwijin ta' xaħat partikolari. Grazzi ħafna, Signor Spitera. Tajjeb, bekk nistaw nikonkludu fejn għajdu illi rezoluzzjoni issa se tkun suġġetta għal l-emendi tagħkom u l-iskadenza tal-emendi hija l-ewwel ta' Ottubru it-fitlieta ta' warna nofsinhar fil-politika kif fil-moda inqas ġili jkun iktar. Mela, petizjoni li jmiss? Wieħed zero eh, tal-18 frigwad tal-impjant eh, fi Storovo fi Slovakkja. Aħna għanna l-petizjonanti għawnek maħna ta' Max Lukoġif u Daniel Zoltaj. Fejn intkom? Petizjonanti għaw edin? Fejn intkom? Tajjeb. Floor is yours for five minutes dan huwa impjant ta' pirolizi mela għandkom ħames minuti um, bejnietkom jiġifieri biex titkellmu. Grazzi, Signor President, membri, eżis membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjawkom għal din l-opportunità tal-li qed nipparteċipaw f'din il-laqgħa tal-Peti fejn niddiskutu l-petizzjoni tal-Reġjun ta' Sturoval fi Slovakkja. Nixtieq inkompli bil-Ungerijs jekk nista'. Grazzi ħafna. Mela, se nkompli bil-Ungerijs fir-rebija tal-2017. Aħna kena biss tliet tiem u iżda ġbarna xi minn telef eh, firem fil-gwad tal-inġeneratur. Għax din teknoloġija fija eh, inċineratur tal-iskart skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea sfortunatament dan l-impjantu mhuwiex tajjeb ħafna u se jkollu effett negattiv ħafna fuq ir-reġun kollu kemm hu Fl-Unjoni Ewropea għandna biss eh, eh, teknoloġija tal-BAT illi jista' jintuża. Tista' tintuża għandna periklu sinifikanti ta' aċċidenti wkoll. Mela, ħarsu lej fatti. Dan reġun huwa reġun mimli bil-mart sinifikanti fost il-popolazzjoni tagħna. Reġun sabiħ ħafna għandna Dabu, Danubu, il-Xagrad, il lasagon u posit um, eh, bliet verament sbieħ. Għanna um, eh, naspa u turizmu huwa importanti ħafna mek fis-Savakja reġun tagħna huwa Eh, fejn hemm liżjed sħana, fejn għandek l-aħjar possibilitajiet għal eh, biex eh, tipproduċi li bit u mhux possibbli li kollok impjant tal-proċessar tal-iskar temmek li basikament se jbiddel il-reġun kollu kemmu u jeqret kull ma u importanti bħala sors għal għal ġi tal-popolazzjoni, turizmu, għall imbit produzzjoni tal-imbit, ecc. U bekket induru lejkom biex nitolbukom għabbażi tal-fatti illi aħna semmejna biex taħdmu fuq dan u tiddeċidu dwar dan. Għax aħna m'għandniex inċeneratur li qed jaħdem hemmhekk iżda l-investitur qed jagħmel ħiltu biex biex jagħmel u nixtiequ nwaqfu l-investitur milli jagħmel dan u illi jkollna installazzjoni hemmhekk għax ikonna effetti negattivi ħafna fuq ħajjitna nixtiequ inżom eh, eh, nikkonservaw il-ġejjini tagħna u l-arja nadifa għal-reġjun għal-ġejjeni. Jider, eh, tider petizzjoni ehm, u għan għan raġunevoli ħafna dan li nikkonservaw il-natura għal ġenerazzjoniet li għat iridu jieġu. Inti titkellem u koll, Iva, tista. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li poġġejtu dan il-puntant importanti fuq l-agenda ta'kom. Jek tħarsu lejn l-istampa taraw li dan huwa monument, eh, eh, dan huwa ehm, din hija żona monumentali eh, dan dak da sar sit nazzjonali ta', ta Mafkar l-ewwel kapitali storika tal-Ungerija. U bekk aħna bqajna verament xokjati meta smajna dwar il-fatti u dwar dan il-fatt li inċineratur ta' dak it-tip kien se bena f'Xturovol propju f'dan il-post u aħna inħossu u etni kwota illi dan l-inċineratura li skart minn eh, mill-lat ta' teknoloġija eh, fi ħafna kontroversja memx il-sigurta teknoloġika, memx l-evalwazzjoni tar riskju involuta xej ma sar li jindika x'tip ta', effett se jkollu fuq il-reġun. il reġun il U bekk din teknoloġija hija il-bot milli tkun l-aħjar teknoloġija eh, u l-standards l-aħjar standards u bl-inqas riskja għas saħħa tal-persuni li tan-nies li jgħixu fil-reġun. U għalhekk il-gvern lokali tal-Estergom intervjena f'din il-proċedura fisem il-Ungerija u l ministeru tal-Agrikoltura sa fejna fjena għandu ħafna dokumentazzjoni u ukoll. Nixtieq nżid li fil-21 seklu naħseb li mhuwiex possibbli illi f'belt fejn ħafna nies ta' oriġini Ungeriża jgħixu jridu jkollhom installazzjoni ta' dan it-tip mingħajr ma jinformaw in-nies li jgħixu fil-post. U aħna smajna da kollu eh, ċikka smajna dwaru sa fejn nafu aħna 17 il posti tal-xogħol jistgħu jiġu eh, maħluqin hawnhekk biss 17 eh, il-post tax-xogħol se jinħol hawnhekk biss. Naħseb li dan verament mhuwiex aċċettabbli. Nistgħu niġbru xi 8000 firem kontra. Għajnuna jekk joġobkom biex imwaqfu il-bini ta' dan l-inġeneratur nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li dan huwa dan huwa l-bot mill-aħjar standards ta' teknoloġija disponibbli. Grazzi ħafna. Mela, um, jiena ovvjament rrit nagħti l-kelma lill kummissjoni issa s-Sinjura Mikkelsen. Grazzi ħafna President u grazzi l-petizjonanti għal l ispjegazzjonijiet kif ukoll l-istampi. Nista' ngħidilkom li l-proġett huwa suġġett għal direttiva tal-, tal, tal tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u fil-fatt din l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent eh, għaddejja bħalissa din l-evalwazzjoni trid tieħu konsiderazzjoni u eh, tagħti l-opportunità lil pubbliku konċernati biex jagħtu l-kummenti tagħhom dwar il-proġett u meta deċiżjoni aħħarija f'rigward tal-kostruzzjoni jew tal-kunsens jingħata mill-awtoritajiet iridu jindikaw kif l-opinjoni pubblika ittieħdet l-inkonsiderazzjoni fid-deċiżjoni dik hija l-ewwel ħaġa li xtaqt insemmi ġifri din l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali qed isseħħ u biss wara li teħed deċiżjoni permess jista' jinħareġ biex jibni u joperaw eh, dan l-inċineratur u hemm ukoll appell Eh, jiġri hemm proċedura li għadha għaddejja fejn tistgħu tintervjeni li huwa mod li żiet effettiv biex taħdmu nixtieq nassigurakom fil-fatt għandna ġeneratur rigward tal-iskart u huwa suġġett ta' regoli stretti ħafna. Id-direttiva f'dan rigward japplika u għandna kondizzjonijiet stretti ħafna fl-operat tal-installazzjoni simili li jinkludi l-valur valuri essenzjali ehm, ehm, l-ola emissjonijiet li jista' jkollok kull effetti fuq l-ilma, l-arja u l-ħamrija biex ikunu jista' joperaw l-installazzjoni apparti minn hekk intkom semmejtu l-aħjar tekniki tekniċi u fil-fatt hemm obbligu taħt il-direttiva dwar l emissjoniet li japplikaw l-aħjar eh, teknika disponibbli. Dina ma tfissirx teknoloġija nija biss iżda tista' timponi dan fuq l-operaturi iżda l-operaturi jridu jietu konsiderazzjoni sensila seħa ta' teknika il jipermettu għom jissodisfaw il-livelli il tal emissjonijiet u ma jisaw iċċedu dawn il-livelli. Mela, attualment il-Kummissjoni tiżviluppa għas-setturi li huma kopruti mid-direttiva id-deċiżjoni ta' implementazzjoni li jistabilixu l-konklużjonijiet tal-BAT, jiġri l-Best Available Techniques fejn jiffissaw il-livelli anki iżjed stretti frigwat tal-emissjonijiet frigwat tad-direttiva u dan ix-xogħol għaddej bħalissa u l-ewwel abbozz se jiġi diskuss fil-bidu tas sena d-dihla mal-persuni interessati u mal-istati membri u emmek għandkom possibilità li terġa tkunu inklużi f'dan il-proċess u il-Komissjoni qed tipprova eh, tiffissa eh, limiti iżi stretti frigwant tal-installazzjonijiet simili dawn il-konklużjonijiet għandhom jiġu adottati fl-aħħar tas-sena d dihla jew fil-bidu tal-2020 kif jiena għed dawna se se jifissaw livelli anki iżjed stretti u l-permessi ta' installazzjonijiet eżistenti jridu jkunu konformi sa' erba' snin wara l- eh, eh, illi kollom żmien biex jerġgħu jistallawhom jekk l-installazzjoni suġġetta tal petizzjoni tiegħek miex għadha miex qed topera fil-bidu tal-adozzjoni tal konklużjonijiet il-ġodda tal-bat iridu jkunu konformi mal-bat il-ġodda immedjatament. Jiġifieri jekk tintervjenu fil-punt eh, tajjeb din il-proċedura tistaw tiżguraw li l-inċineratur jkun konformi mal-livelli attwali applikabli għat um, attwalment iżda anki dawk iżjed stretti li qed jiġu imħejjin. Grazzi ħafna. Mela, issa l-kelma lill membri is-sur ċaki l-ewwel. Grazzi ħafna. Jiena se nitkellem bis-Slovak. L-ewwel nett napprezzaw l-attivitajiet mill-petizzjonanti u anki l-pożizzjoni tal-Kummissjoni illi tevalwa il-situazzjoni mod xira ħafna u tindirizza teknoloġiji li huma ta' kwistjoni hawnhekk u tispjega kif għandhom jiġu evalwati fil-ġejjeni. Wara li għaddejna mill-materjal kollu u kull ma kien memus madan il-proċess jiena sibt skoprejt ħames punti konsenzjużi. L-ewwel net it-teknoloġija u l-evalwazzjoni fil ġejjeni mill-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi m'għandniex nissotto evalwaw dan il-punt. Il Punt ieħor huwa il-punt fil-gwad tal-leġislazzjoni attwali u fil-ġejjeni u t-tielet punt it-turizmu u il-kampanja u l-izbuħija tal-post Eh, kampanja eh, sabiħa ħafna fejn hemm ħafna persuni li mmorru żuruha mill-kullimkien fid-dinja suppost għandna um, sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO bekk jekk se konna eh, investiment għawnek jiena nara konflitt bejn l-interess pubbliku u tal-interessi tal-gruppi. tal interessi tal gruppi u naħseb illi għandna nappoġġaw l-interess pubbliku u nippreferu dan għall interess tal-grupp żgħar ta' investituri. U l-ħames punt hawnhekk dak li semma mill-petizzjonanti jiġifieri li m'hemmx diskussjoni tajba għaddejja bejn il-ċittadini u l-awtoritajiet Jiena nista' ngħid li għandek eluf ta' ċittadini li iffirmaw dan il-din petizzjoni u ma jimpurtax li ma naħat tal miżewġ naħat tal-frontiera, iċ-ċittadini ta' żewġ pajjiżi iffirmaw. U bekk abbażi ta' dan jien għandi tliet proposti forsi nistgħu nibatu l-petizzjoni lill kumitat Tekniku tagħna fil-Parlament tal-Envi, Kumitat tal-Envi u Eh, nitalbu għam għal-opinjoni tagħhom fi ta' din petizzjoni, tieni nistgħu nibatu itra lill-Ministeru Slovak tal-Ambjent u insaqsuhom biex jagħtuna l-opinjoni tagħhom jew il-pjanijiet tagħhom jew il pożizzjoni tagħhom fuq din kwistjoni. U nissuġġerixxi wkoll li nkomplu insegwu il-proċess leġislattiv kiġi indikat mill-Kummissjoni Ewropea Bekk pala taqsira jiena niproponi illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Sakemm dawn il kwissjonijiet kollha jiġu ċarati u nittama illi nirċievu tweġibiet mill-kull minnu konċernat tal bidu tas-sena d-dieħla u mbagħad nerġa' lura għall-petizzjoni u konna informazzjoni tajba u u nkunu nistgħu niddeċiedu. Grazzi ħafna pal. Issa, eh, Sur Helvenji, eh, kif pronunzjaħ? Grazie ħafna, Signora President Iva. Jina se nitkellem bil-lingwa marriti għaj. Mela, grazzi ħafna pala membru tal-Komitat tal komitat tal ambjent jina nixtieq nirreferi għal fatt għal fatti u mhux għall omizzjonijiet involuti l-petizzjonant huwa membru tal-Kumitat tal-Petizzjonant u tal-Kumitat tal-Ambjent u jiena bekk kelli l-possibilità li insir naf dan il-każ skont il-pjanijiet attwali dan investiment se jipproċessa xi 20,000 tal-tonnellata tal-prodotti ehm, eh, tal-plastics fil-nofs tal-belt fiċ-ċentru tal-belt u ma tawx informazzjoni lill-bliet u lill-irħula fir-reġun għalkemm eh, dakin eh, kellu jisir ta' bil-fors, il-Komissjoni titkellem dwar il-pjanijiet differenti u bekk għanna neġo l għal dan il-punt il-konsultazzjoniet għat ma saħħaw, din konsultazzjoni għanda da' un bat inkunu nistaw nibdew nitkellmu dwar affarijiet oħra. Kifet is-sit huwa sit ta' tal-fabrika tal-karta u minħabba l-irjeħat li hemm dana se rieħ se jkun hemm dana se jwassal għat tniġġis fuq in-naħa tal-Ungerija u ħafna blitur ħula se jiġu affettwati minn se nitol fid-dettalji biex traw ċari xana dimna dan is-sit se jizaw il-pirolisi bħala eh, bħala eh, teknika u dan skont il-liġi nazzjonali u internazzjonali hawnhekk għandna inġeneratur tal-iskart il- dana installazzjoni ta' dak id-daq se, se joħroġ il-monosodju tad diossidu u ħafna materjali u gassijiet tossiċi fl-arja u għandek ħafna fabriki li diġa joperaw f'dan reġun li qed iniġsu l-ambjent. Għandek eh, settur fejn eh, għandek effett ta' akkumulazzjoni li se jkun eh, ħażin ħafna l-ambjent u bekk minix qed nifhem kif nu possibbli li wieħed jawtorizza installazzjoni simili fejn tuża l-pirolisi illi se se jagħmel sara lill-saħħa ta' 40,000 li jgħixu hemmhekk u anki um, tipperikola l-aħjar reġjun li jipproduċu l-imbit fil-Slovakkja. Aħna ġejna hawnhekk flimkien mal-kollega tiegħi Sur ċakki, aħna ressaqna ehm, mistoqsija bil-miktub lill-Kummissjoni u rċevejna tweġiba illi ma ma xtaqx nikkwalifika hawnhekk iżda il-Kummissjoni mill-lider ma taħsibx li din hija kwistjoni serja Jiena naħseb li dan mhuwiex aċċettabbli il-persuni il mill-post protestaw, in-nies tal-post u huwa prevedibbli tip ta' ta' effett perikoluż din l-installazzjoni se jkollha dan l-impjant se jkollu u dana il-Kummissjoni ma semax dan dana dinja assurdità transkonfinali tipika u rridu nikkontrollawha bir-reqqa s-sesseħ hawnhekk dik hija l-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi għal kontribuzzjoni tiegħek dejjem tista' tafda l-istituzzjoni uh, Ewropea li niddefendu l-ambjent bħal dejjem. Mela, ħanerġgħu lura għal petizzjonant? Le, Peter. Peter jixtieq jitkellem. Mela suġġeriment żgħir minn għandi. Aħna kellna każijiet simili fil-passat u skoprejna b'aċċident jina ċikka e, għalu li dwar dan dejjem ikun hemm problema. Meta jkollok petizzjonijiet f'kwalunkwe reġun transkonfinali m'hemmx obbligu li tinforma żewġ naħat tal-frontiera u meta xi ħaġa timbena naħseb li għandna jkollna dak l-obbligu li żewġ naħat jiġu informati ta' jeżisti biss jekk ikollok xi xi żona naturali ta', ta konservazzjoni fuq żewġ naħat tal-frontiera inkella tista' tibni fuq naħa waħda eh, tal-frontiera bl-evalwazzjoni tal-impatt f'dak il-pajjiż u Ovvjament jekk xi eh, responsabilment, bir-responsabilta inti tinformanna ħal-oħra. Eh, fil-prassi però l-affarijiet ma jsirux f'dan il-mod. Per eżempju, fil-transkonfinali dejjem trid tinforma l-ġirien tiegħek iżda hawnhekk għandek lakuna irridu ninkluduh dan fl-envi, irridu nikkonsidraw li għanna problema partikolari fil-reġunijiet transkonfinali fejn għanna bżon ta' koperta aħjar tal-informazzjoni u bekk nistaw nevitaw ħafna kwistjonijiet simili fil-ġejjeni. Jekk iġobkom, jekk nistaw, għanna ninkludu dan fl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew u nittamaw li nsibu soluzzjoni sodisfaċenti kif irnexxilna fil-passat fil-kwistjonijiet transkonfinali bejn żewġ stati membri memx obbligu għaj jekk ikollok xi sit ta' konservazzjoni tal-ambjent. Mela, bekk nasab li daqsek frigwad tal-membri li jixtiju jitkellmu u bekk nistiden il-petizjonanti biex jirġaw, biex terġaw titkellmu dwar xtaħsbu dwar dak li qalu l-kollegi għal massimu żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjor President. Mela, għal darboħra nixti uh, neġa l-ura b'talba minn għandkom għabbażi tal-argumenti li smajnijom nitolbukom biex taħtmu fuq din kwistjoni għal kem l-inċineratur għadu mux qed jaħdem l-investitur qed jagħmel kull ma jista biex biex jibda jaħdem biex eh, jibda jaħdem dan l nixti nixtieq waqfu dan il-proġett u nevitaw l-effetti kollha Zena eh, fuq eh, il-ħajjiet tagħna u anke s-saħħa tagħna nixtieq nżommu dan raġun nadif. U bekk najnu ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Nixtieq nirreaġixxi anki fil-qosor Nirringrazzjakom kollha għal kontribuzzjoni tagħkom u Iva naħseb illi u assurd u biċċar u assurd illi mandiċ dialogu bejn iż-żewġ naħat fuq il-frontiera u dan ifisser leġislazzjoni mhix f'posta u bekk qed naffaċċaw u sen nispiċċaw b'ħafna kontaminazzjoni u tniġġis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, niprofaw nikkonkludu dan u l-petizjonant vera kien intelligenti hawnhekk. Din hija kwistjoni transkonfinali, għax l-arja u l-ilma m'għandhomx frontieri u e, bekk dan huwa punt simboliku ħafna għandna nindirizzaw dan il-punt bi spiritu Ewropew u naħseb li dak li għandna nagħmlu hawnhekk huwa verament li nħallu l-petizzjoni miftuħa. Eh, Kalċak għal li għandna nibatu għall-envija l-opinjoni diġà informajnijom, pero f'jannar dwar din il-kwistjoni nistgħu nisħu li nixtiequ li jistudjawh u jagħtuna opinjoni bil-miktub. U nibatu ovvjament itra lill slovakja lill gvern tal slovakja u nibqaw fil-kuntat mill-viċin mal-Kummissjoni dwar dan il-punt għax il-Kummissjoni hija gwardjan ta' trattati u dan huwa punt fejn ħafna kwistjonijiet ħafna nies se jibgħatu jekk dan jidħol fis-seħħ nixtieq nisħaq ukoll li jiena se ndaħħal flittra l-importanza tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent li din l-evalwazzjoni s-seħħ din hija eh, skont il-konvenzjoni n-nies in-nies eh, li se jiġu affettwati għadhom jiġu mitluba dwar l-opinjoni tagħhom mod sot u naħseb li għandna ninfasizzaw dan il-punt f'dik litra. Se nipproċedu b'dan il-mod, kulħadd jaqbel? Tajjeb. Mela, nirringrazzjakom il-vjaċċi tajjeb u sigur lejn l istavakja u eh, lejn il-reġun eh, tanza biffej tajxu. Mela, il- il- eh, tal-fact finding lejn il- Park Nazzjonali tad Dambjara il għanna kena delegazzjoni eccellenti sur ċaki li tista' titkellem dwar dan il-pont. Dejpem mux maġarru fuq bessilni. Grazzi. Għan kellem l-Ungariż. Għamilna tlettijiem Spanja u kellna programm interessanti ferm hemmhekk Nirringrazzja lek is-Sekretarjat tal-li organizza din il laqgħa nirringrazzja wkoll il-konsulenti tagħna tax-xogħol li għamlu tqajna mal-petizzjonanti u ltqajna wkoll ma' rappreżentanti tal-NGOs lokali f'Sevilla. Hemm erba' aspetti għall problema fl-opinjoni tiegħi. Għandek dan għall-Park Nazzjonali Bellezza hawnhekk illi biex nejtek qed jiżviluppa. Tal-Park Nazzjonali hemm xi problemi ambjentali. Hemm il-periklu illi l-ambjent jiġi mniġġas u hemm problema serja hawnhekk u mbagħad il-problema l-oħra serja ħafna għax fi Spanja L-użu tal-ilma hija problema. Għaliex l-ilma qed jiġi użat ħażin u sorsi illegali tal-ilma qegħdin jisirqu l-ilma minn reġuni oħra. Allura b'riżultat ta' dan ċertu pjanti qed jinxfu, imutu jisparixxu mill-territorju u l-awtoritajiet rappreżentanti tal-gvern Spanjol għallulna li l-użu legali ta' l-ilma għandu jitwaqqaf 300-350 bir fil-fatt ġa inalqu u nittamaw li l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk. il-ġestjoni tal-ilma tista' tkompla biss b'mod regolat u b'mod legali. Imbagħad il-problema li jmiss iktar serja mill-oħrajn jerġgħu tajt dan huwa Park Nazzjonali kif diġà qatt. U skont il-liġijiet ikun hemm estrazzjoni tal-gass f'dan ir-reġjun. Din hija attività li għadha għaddejja. U problema hija din. Problema ta' riservi ta' gas strateġik. Dan qegħdin jimportaw l ng mill-Afrika. Mbagħad hemm kumpanija oħra li ddeċidew li dawn ir-riservi strateġiċi għall-gass ħa jinżammu jinħassnu f'daw il jisom bħal ġibjuni biex ngħidlek antiki. U dawna qegħdin fil-Park Nazzjonali ħaġa problematika għaw dan huwa territorju wkoll suċċettibbli għat terremoti. Problema oħra, l-attività agrikola barra mill-Park Nazzjonali qed niskellmu dwar ħamrija tajba ħafna f'din iż-żona, ġifieri hemm attività agrikola għaddejja. U parti minna din l-attività agrikola issir ukoll fil-Park Nazzjonali dina teħtieġ l-ilma u dina qiegħda Devin ukoll fil-kontenzjonijiet nazzjonali ġifi din hija kwistjoni komplessa mens, jiena kont sorpriż b'mod pożittiv aħna lkoll fid-delegazzjoni kolli ngħid għaliex il-gvern lokali ta' Sevilla Dalusija eh, fil-fatt huma tal-istess opinjoni bħalna kien hemm reġim politiku li nbidel dal-aħħar hemmhekk u Ministru tal-Agrikoltura l-ġdid aċċetta l-argumenti tagħna. Jiġifieri n negozjati mxew sew u għad aħna bqajna naħdmu fuq il-livell tal-fatti l-tqajna wkoll mal-esperti u dawn spjegawlna kif investigaw il-problemi differenti f'dar reġjun. L-ikbar problema kienet il-konflitt Is-servizza hi li jekk ħajkun hemm xi terremot ta' 3-3.5 fuq l-iskala ġifieri mhux qegħdin ngħidu xi terremot qawwi. Imma l-esperti nazzjonali qalulna li hemm riskju kbir li dan jiġri u jibżaw li jekk jinħażen il-gass hawnhekk dan jista' jwassal għal ċertu erożjoni u minħabba fekk ikun hemm iżjed terremoti, ġifri għas l-esperti mumma għadin jaqblu. Il-kumpanija, apparti minn hekk, għamlet biċċa xogħol għax kien hemm 16 il-reservwar tal-gas taħt l-art il-qasmu għam ferba partijiet. Allura għandek riserva tal gass f'raġjun partikolari li kienet żgħira biżżejjed li tissodisfa regoli regolamenti kollha u ġiet approvata mill-awtoritajiet nazzjonali imma mill-banda l-oħra l-NGOs u l-gvern lokali ta' Sevilla u Sevillanos huma wkoll kontra dawn ir-reservoirs tal-gas hemmhekk. Għalhekk din hija tassew kwistjoni taħraq. Aħna lada marna fil-Park Nazzjonali nnifsu post sabiħ ħafna avolja dan huwa eh, l istaġun issa xott eh, il mal-awtoritajiet u il-gvern il-ġdid ta' Spanja kien pjuttost akkomodanti u jġbu l-mistoqsijiet tagħna, e, tkellmu magħna ġifri kolli ngħid li jiena pjuttost fiduċjuż. Nittamaw li fil-bidu Tas-sena d-dieħla nkun nistgħu nivvutaw issa fuq dan il-punt grazzi lil kull minn ta' kontribut tiegħu nittama li nkunu nistgħu ngħinu dan il-Park Nazzjonali. Grazzi lilkom għax fimt li kienet biex xogħol diffiċli sur Marsilesi. Mela, grazzi li rappresentant tal-missjoni anki ta' taqsira li tagħna u ta' żjara li għamel. Mela, kontent li smajt li ġejtu l ġejtu mill-qwab tajjeb ehm, f'Sevilla, imma kien importanti wkoll kolla stajt taraw li proġett tal-gas ta' Donjana mhuwiex proġett strateġiku illum il-ġurnata spera kien xi darba ma madux. U allura issa il-problema hija propja il-flus li qed jieħu naturġi minn dal proġett. Aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna l-possibilità illi naqdu rwol pożittiv ngħinu lill gvern sabiex isib mezzi ta' kif jista' jeħles minn proġett li m'għadux strateġiku li jinsab f'park nazzjonali bħal Donjana u ma tkomplix titħallas eh, dil kumpanija fl-ħamela tħallas għal konsumaturi fil-kontijiet tagħhom. U rajna wkoll li hemm problema serja wkoll ta' impatt ta' l-attivitajiet pereżempju ta' agrikoltura f'dan il-każ madwar il-park u anki minħabba l preżenza ta' bjar illegali. U għalhekk il-gvern lokali ta' Andalusija u l gvern ta' Sabija naħseb li nistgħu aħna eh, naħdmu flimkien u naċċeleraw dan il-proċess għax jekk le kif intqal ukoll fil-Park Nazzjonali. Eh, l-effett qed tkun ukoll qed ikun hemm effett ukoll fuq il-madwar tiegħu. Għalhekk aħna ir-rapport li ħanamlu bla dubju ħajkun tajnuna kbira għall petizzjonanti u għall amministrazzjonijiet legali biex intuhom din l-ispinta addizzjonali min-naħa tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna mhix qed nara aktar membri li jixtiequ jitkellmu f'dan id-dibattitu u naħseb li fil-fatt għadna kif smajna il-kap tad delegazzjoni li nabbiċċar ġara ma ġarax kien hemm ukoll fact-finding mission fl-Sfazja l-Ġermanja fi frar ta' din is-sena wkoll immexxija mis-Sur Ċaki. Għalhekk jiena nixtieq li nagħta aġġornament fil-qosor u iktar kemm tista' żżomm fil-qosor iżjed aħjar. Iva, iva mela le fil-qosor. Għax diġà tkellimna darbtejn fuq u dan. Din hija kwistjoni ta' faham użat għal finijiet industrijali u hemm konflitt ma' kultura lokali għax tassew qiegħed jagħmel ħsara l-ambjent kellna rapport tajjeb ħafna li eh, nirringrazzja s-sekretarjat tiegħu għax tantu rapport tajjeb li meta tlabna l-kollegi Ġermaniżi għal kummenti tagħhom irċivejna biss tnejn jidhirli, jiġifieri rapport tajjeb professjonali bilanċat u ħankun qegħdin nivvotaw fuq fid-9 ta' Ottubru. Nittamaw anzi nemnu illi nistaw naddu dan rapport Is-sur Zanoka kienet Is-sur Zanoka kienet membru delegazzjoni ma' diċ MP, Margaret forsi li xaġin timmi flok, iva xinoka kon membru tad delegat. Naħseb li daqxej tart wis issa. Dan huwa rapport dettaljat ħafna. Riżultat tajjeb eċċezzjonali. Zejn noħroġ b'emendi. Però hemm ħaġa oħra li xtaqt nagħmlu daqsxejn iżjed qawwija iżjed b'saħħitha jiena ħsat meta mort hemm u rajt bajnejja illi ma kien hemm kważi inizjattiva xejn biex jintlaħqu l isfidi tal-futur. Sempliċiment qegħdin hemmhekk biex ikomplu għaddejjin b'ħidmietom fil-faħam sa kemm jkunx jisamlu għal Meta wieħed iqis kemm kien hemm dawk illi qalulna dwar ix-xokk soċ-ekonomiku jien kont tassew sorpriża illi daw mhumiex l-osti illi jiffaċċaw il-futur. Rajna u koll it-nġis li kienem l-impatt ta' soċieta fuq soċieta lokali. Irrid ikun hemm iżjed iżjed kuxjenza <coughs> ikunu lesti iktar għal-futur mhux jistennew li fuqhom jiġi fuqhom. Dan isir pining blankol. Onestament, l ħaġa li tista' tagħmel għall-enerġija daw l-affarijiet. Jina ġifiri għan profi niktab xie emenda li tamme li komitzati jappoġġani. Għax nazab li għanna responsabilta għal-ċittadini tal-futur u mux biss illi neħxu bġurnata bġurnata. Għal il- Eh, l-iskadenza l-emendi ħajkunu f-26 ta' settembru fit-3 ta' warna f-sinar, ġifir nar l-erba. Nar l-erba warna f-sinar fit-3. Umbat nivvotaw fit-9 ta' ottubru. Il-Komissjoni tixtieq tgħid xi ħaġa dwar dan. Grazzi, Signor President. Il-Kommissjoni rat dal-abbozz rapport u rakkomandazzjonijiet, speċjalment rakkomandazzjoni numru 6 li tirreferi għall-implementazzjoni tal-Liġi Ambjentali Ewropea Direttiva tal-Qafas tal-ilma tal-ilma tax-xorb u tal-groundwater u ġara darba l analiżi tan nerġgħu nikkontattjawkom. Grazzi ħafna. Mela nikkonkludu u nipproċedu hekk kif qedtilkom. Sewa mela issa wasal il-waqt għal aġġornament ta' Fact finding Mission noħra ta' saret f'Mejju din is-sena f'Amagosta f'Ċipru. Dan qiegħed qudiemkom jiena kont il-kap ta' dik id-delegazzjoni. Kena delegazzjoni pjuttost kbira b'ħames membri sħaħ u tlet membri ex officio il-petizzjonant dak iż-żmien eh, il-taqamana dawarna u kollu jinsab hawnhekk fostna nilqa bil-qalb il-lojsu safin u hemm ħafna xtaqra fir-rapport li napprovajt nagħmlu fatwa li ħafna. Għaxar sin ilu dak iż-żmien fil-Kumitat ta' Petit ġa kien hemm fact finding mission f'Amagosta. L-unika ħaġa li nixtieq ngħid issa illi iż-żmien kważi għadda biex ikun hemm biex ikun hemm ehm, kompromess għax in-nies qegħdin jinsew illum il-ġurnata kif jgħixu flimkien kif jitkellmu l-lingwa ta' xulxin. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar ikun diffiċli li wieħed isib soluzzjoni. l ġenerazzjonijiet qegħdin jikbru u ftitu ma dawk li għadhom jiftakru kif kienet ċipru qabel l-invażjoni tal-1974. Ħafna minnhom mietu dawk in-nies jew mhumiex Għana tagħna refuġjati fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea ma ninsawix dil ħaġa ġifieri dina il-fact finding mission kienet waħda sensittiva ferm. Kienet waħda mozzjonanti informattiva imma immens sab kienet fact-finding mission ta' suċċess għaw ir-rakkomandazzjonijiet għax fuq kollox huwa ċar illi it-Turkija tiġi taqa u tqum kompletament minn ir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ma jimpurtomx minn dak li għandna xi ngħidu. Jiġifieri issa wasal iż-żmien illi nafsu daqsxejn u fir-rakkomandazzjonijiet issa qegħdin nitolbu lill kummissjoni Ewropea u rappreżentanza ora tal eh, sigurtà u affarijiet barranin il-Kunsill u Stati membri kollha sabiex irresqu riżoluzzjoni ġdida fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' ġnus Magħquda fejn nitolbu għal sanzjonijiet ekonomiċi politiċi kontra Turkija għall-atti ta' aggressjoni tagħha fil-Unjoni Ewropea fil-Mediterran tal-Vant u ngħidu li dan huwa non konformità mar riżoluzzjoni 550 ta' l-4 u 80 ta' l-1992 tal-Kunsil tas Sikurtà ta' Ġusma u dinja rakkomandazzjoni illi jibsa ħafna u dak li ddeċidejna aħna waqt il-fact finding mission qed nara ħafna illi jixtiequ jitkellmu u għalli skont ir-regoli interni ħanaddi il-kelma li sur Papadakis illi kien propju preżenti fil-missjoni. Grazzi. Nixtieq nifraħlek personalment tal-organizzazzjoni eċċellenti ta' din iż-żjara Famagusta. Jiena personalment kif tafu għalli jek inta interess partikolari għax jiena minn hemm minn Famagusta u li nistgħu nżidu ma' rakkomandazzjoni varji ħaġa li naħseb li kol nixtiequ nagħmlu Ija illi nipromovu l-idea illi Famagusta hija kwistjoni Ewropea hija xi ħaġa li rridu niddiskutu u ninnegozjaw fil-Kunsill Ewropew, speċjalment issa fejn it-Turkija qed tipprova terġa' tibni l-pontijiet mal-Unjoni Ewropea. Hija opportunità eċċellenti sabiex nagħmlu pressjoni sabiex inkomplu ninsistu fuq il-kwistjoni ta' Famagusta biex Famagusta terġa' tmur lura f'idejn ir residenti legali oriġinali tagħha. Apparti mir riżoluzzjoni ta' kwistjoni Ċipriot, irid ikun hemm ukoll pressjoni partikolari fuq Famagusta għaliex din hija tista' kwistjoni sensittiva u diffiċli. Grazzi, Sur Ħaġġiorġiju. Grazzi, President. L-għonet <clears throat> nirringrazzja lilek tal-li inti kont il-kap ta' din id-delegazzjoni importanti f'Famagusta u anki il-membri tal-Parlament Ewropew li ħadu sem. U jena naħseb li bl-istqarrijiet tagħhom huma urew. U anki b'dak li għallunna personalment illi fil-fatt huma femu b'mod tajjeb ħafna il-kwistjoni ta' Ċipru. U b'mod speċifiku is-sitwazzjoni ta' Famagusta, sitwazzjoni unika illi aħna edin nejxu belt maluqa un nishtiq nirringrazzja anke li sura Ksendiju tal-li għal onet tal-li għal eh, inizjativa ta' din petizjoni. U nishtiq naħseb anki fi ċittadini ta' ta' ċipru illi ħadu sem jew ifaċilitaw kienet ġurnata diffiċli, ġurnata ta' xogħol, kellhom jagħmlu sakrifiċċi biex ikunu preżenti, biex ikunu mana u biex jihdu sem f'din iż-żjara. Jiena naħseb illi il-Parlament Ewropew jista' jagħmel iktar ilhom 44 sena eh, mill-okkupazzjoni u ma sar xejn minn dak iż-żmien. Fil-fatt fil fatt fil fis kien hemm iktar pressjoni għax kien hemm ħafna iktar ċittadini minn qabel l-invażjoni. U barra minn dak li qal is-sur e Papadakis nishtiq najt illi kienem persuni autoritajiet importanti tal-Unjoni Ewropea illi zjaru il-persuni, il-komissarju il responsabli mill-tkabbir tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi hemmhekk u jżura. Dan huwa territorju Ewropew u ma jistax jisib ruħu f'din is-sitwazzjoni eh, ta' okkupazzjoni. Hija ħaġa inaċċettabbli. E, ħafna mill-residenti kellhom jitilqu u jaharbu eh, saru rifugjati u dina hija belt li parti mill-istorja Ewropea hemm moske hemm knejjes hemm fortifikazzjonijiet u din il-belt hija parti mill-wirt Ewropew. U l-persuni illi eh, kienu jiġu minn fama gusta ma nistawx aħna ninsew minn fejġejna, irridu naddu l messaċ hawnhekk lill membri tal-Parlament Ewropew u anki -l oħrajn fuq kemm hija ħaġa gravi din il-kwestjoni. Grazzi. U issa nisimgħu minn antisur Mavridis. Grazzi ħafna. Nishtiq jiena mm, ma nishtiqx nżid affarijiet ma dak li tqal, imma naturalment aħna għandna l-ewwel nett nirringrazzjawkom u anki lilkom il-dawk li parteċipaw fil-dan il- f'dan il-vjaġġ din iż-żjara u nixtiequ ngħidu xi fisser illi biċċa art mill-Unjoni Ewropea hija taħt okkupazzjoni. Jiena hija minn parti oħra minn belt ta' Kirinja illi hija wkoll taħt okkupazzjoni, però eh, miex fama gusta. Eh, Dina okkupazzjoni hija ħaġa illegali. Fuq din il-kwestjoni, Sinjura Wikstrom, kif diġant għal e, hemm dimensjoni iktar wiesa, rridu aħna nxerdu il-kwistjoni, anki dina tirigwarda l-elezzjonijiet Ewropej. Is-sur e aksendiju sendiju l-petizzjonant <clears throat> fis snin snin twal persistentement wera il-konvinzjoni tiegħu u eżempju kbir xi fisser għalina illi wieħed għandu jsegwi minn bidu sal aħħar huwa irid il-dar fejn twilet u fejn kiber. Din il-kwestjoni anki u kemm aħna inkapaċi bħala ċittadini Ewropej dawk li verament jemnu fil-kultura Ewropea, fil-Unjoni Ewropea, hemm nies illi qegħdin jibdew jaħsbu illi il-pożizzjoni ta' ċittadini Ewropej issa ġiet imdajfa illi in-nies iridu jħossu li huma empowered li għandhom leħen verament iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U din is-sitwazzjoni partikolari fama gusta turih dan il-punt iċ-ċittadini ta' din il-belt jixtiequ isemmaw leħinhom. U jina naħseb kif qalu anki oħrajn illi nistaw nużawa din il-belt bħala karta ta' negozjar ma' Turkija ġifiri. X'taħsbu fuq il fat illi l-autoritajiet torok ma rrispondewx għall-istedina ta'kom biex jiġu hawnhekk u jgħidulna x'jaħsbu huma fuq din il-kwistjoni biex jesprimu il-qampina tagħhom. Issa nisimaw minant il-Sur Kristof Kristoforu. Grazzi. Sfortunatament jista' jkun nirrepeti dak li għalu oħrajn. Imma aħna nistaw biss nirrepetu eh, ir-ringrazzjamenti. Eh, kienet delegazzjoni eh, u kienet zjara importanti ħafna li verament eh, laqtet il-lup u l-irwieħ tal-ċittadini tal ċipriotti. Din hija traġedja li ila 44 sena illi eh, tmiss il-lup ta' ċittadini grigi ċiprioti l-isforz tijak u anki l-persistenza tijak u rrit l-inna l-koll illi għaldar boħra Fama gusta miex belt kwal sijasi, ija belt fl-Unjoni Ewropea, ija parti mill-Unjoni Ewropea, ija parti mill-wirt tal-Ewropa. U nishtiq nirringrazzjak, u nishtiq nirringrazzja il-surak sendi u l-petizjonant għal ħidma tijaw huwa 44 sena wara għadu qed jiġġieled għal ġustizzja huwa jirrappreżenta ħafna nies oħrajn bħalu. Attualment għandna 200,000 persuni refuġati illi jiexu fl-Unjoni Ewropea, jiexu f'posti differenti ma l-Unjoni Ewropea kollha u naturalment f'Ċipru, fil-Parti Libera ta' Ċipru, u kuljum isaqsuna u jum wara jumx qed tagħmel l-Unjoni Ewropea għalina għalina rifuġati mill-Ċipru, eh, eh, rifuġati Ewropej. U inti rajt bajnejk x'tip ta' distruzzjoni seħet f'Famagusta eh, il-katastrofi li seħħet. Dina hija ksur kbir gravi tal-ċittadini u tad drittijiet tagħhom il-membri tal-Parlament Ewropew eh, raw fl-aħħar il-ġbija orribli ta' din l-invażjoni. Il-kwistjoni ta' Famagusta eh, hija kwistjoni li wieħed jista' jirsolvi minnu fih f'ġurnata ma mhux hekk qed jiġri sfortunatament eh, il-pajis li huwa responsabbli mu qed jagħmel xejn qed ikompli seħħ il-ksur u din l-okkupazzjoni u l-autoritajiet torok li huma responsabbli għal dan edin pratikament e, jimplementaw il-liġi tal-ġungla, il-liġi ta' minnu b'saħħtu u jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' passiva e, u e, dawn huma membri tal-Unjoni Ewropea, mhumiex pajjiżi terzi, l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel ta' parsi maraġġ. Eh, tala għajnea f'den il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Anki l-lum stess waqt li aħna qed nagħmlu u qed ngħidu dan l-affarijiet, hemm il-bastimenti eh, torok eh, tal-sajjeda edin jamlu kontrabandu tan nies u edin iġibu E, dawn ir-rifuġati f'Ċipru u qegħdin propju jimplementaw e, din il-liġi tas-saħħa minnu iktar b'saħħtu jirba. U l-Amerikani e, għal ċittadin wieħed Amerikan implementaw sanzjonijiet kbar fuq it-Turkija u naħseb illi issa wasal il momenti li anki l-Unjoni Ewropea għandha turi E, il-qawwa tagħha u li għalesta tiddefendi d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Fuq il-kwistjoni ta' famuż u fuq qualsiasi eh, ksur ieħor. Eh, inti issa taf x'inhi situazzjoni u issa tifhem x'inhi it-traġedja f'din iċ-ċirkostanza partikolari u tista' tħoss xi fisser l-isem Famagusta għalina l-koll għal dawk li huma rifuġati ta' Famagusta u ta' partit oħrajn ta' ċipru. U din hija kwistjoni li għandha tiġi meħuda fidejn l-istituzzjonijiet tal-Ewropa. Grazzi, Signora Tewħardes. Grazzi, President. Aħna zrajna e eh, famagusta iktar minn darba waħda u, u dana fl-imkien ma' Sura Lojso Saksendiju mill-2004 ilu ġeju sejjer fil-Parlament Ewropew bispiża tiegħu e, jitlaq mill-xogħol tiegħu u mill-familja biex jippromovi din il-kawża. Il-problema ta' ċifra miex biss il-problema ta' Famagusta, miex kwistjoni biss ta' proprjetà, hija kwistjoni ta' storja ta' eluf ta' snin, storja li qed tiġi ikkanċellata nishti infakkar il-kollegi illi xiftit ninilu ilu it-torok illi okkupaw fama gusta ħatfuni lili survaleza zazaza sur Aksendiju u anki sur Mazzis ex MEP għaliex aħna għamilna ħaġa illi stajna namlu, aħna tħalna fil-belt ta' Famagusta u ġejna arrestati mħabba fek. U wara kien hemm stqarrija illi nħarġet mill-Parlament Ewropew u kien hemm u din ir-riżoluzzjoni kellha e- e- e- maġġoranza enormi u f'din ir-riżoluzzjoni kien miktub illi wasal il-moment illi nieħdu azzjoni fuq il-kwistjoni ta' gusta u li rridu U din il-kwestjoni eh, ġiet u dim il-komitat tal-petizjonijiet u koll, u jek tiftakru f'waħda mill-ewwel laqgħat tagħna wieħed mill prijoritajiet li tkellimna fuq fuqha kienet il-kwestjoni ta' femma gusta u diskutejni għal għannix nżommu din il-petizjoni miftuħa. Ftit, wis, nis tal-Parlament Ewropew jifmu kemm hija gravi situazzjoni. Intkom tifmu li l-ħidma li saret minn naħa naħa turkija u koll kienet azzjoni enormi. Kien hemm ħafna membri eh, tal-Parlament Ewropew li marru flimkien ma eh, nistorok flimkien magħhom u marru f'żoni oħrajn tal-, tal ta' zona ta', ta tramontana tal ta' ċifru. Imma tridu tittakru u kol rizoluzzjonijiet tal-1977 tal u 79 illi talbu, tal ta maqda li talbu il-restituzzjoni ta' Famagusta. Barra minn hekk hemm obbligo għal kultura għall-istorja ċiviltà biex biex niġġieldu biex dawn din il-belt tiġi motija lill-propietari tagħha imma hemm approċċ frammentat mill-istituzzjonijiet internazzjonali minnaħa waħda u anki il-persuni li kienu jiexu f'din il-belt il-komunità ġiet mifruda u mibawta f'posti differenti tal-pajis u tal-Europa u koll. Pero wasal il-moment issa illi najdu b'mod ċar illi din il-belt fl-aħħar għanda tirritorna fidejn eh, il-residenti u nishtieni ringrazzja s-sur Eh, il-petizjonant għal ħidma tiegħu. Marjas, grazzi, no għonet nirringrazzja li l-sur Aksendiju, petizjonant għal ġlida vera li huwa eh, kompla f'dawn is-snin kollha mhux biss biex territorna fidejh il-proprjetà tiegħu ma qed jaħdem anki fidejn Eh, frisem residenti kollha ta' Famagusta u dana jurina kemm hija importanti l-petizzjoni tagħna x'aħna għamilna deċiżjoni eh, importanti ħafna biex namlu din iż-żjara U din iż-żjara rajna kemm kien hemm problemi għaliex hija ħaġa waħda li nisimgħu li naraw il-petizzjonant qudiemna u nisimgħu il-sitwazzjoni kif u li jkollna minnaħa l-oħra hija ħaġa differenti li mmorru u jkollna l-esperjenza eh, u naraw bajnejna s-situazzjoni xini u xi tfisser l-okkupazzjoni ta' torok u xi tfisser għal belt sħiħa illi ġiet eh, illi eh, zvutata mill-ċittadini tagħha, belt sħiħa illi ġiet okkupata minn dawn it-truppi torok. Eh, ħadd ma jista' jidħol f'din il-belt. Wara kollox dinja territorju tal-Unjoni Ewropea. Irridu nieħdu miżuri. Aħna rajna illi kien hemm sanzjonijiet li ġew implementati wkoll minn pajjiżi terzi anki u aħna rajna kazijiet tal-Unjoni Ewropea illi eżerċitaw sanzjonijiet fuq pajjiżi terzi għal kwestjonijiet ħafna iżgħar minn daw. Imma fuq dan il-każ partikolari xejn ma sar l-ebda sanzjoni kontra Turkija dan huwa pajjiż li għandu suppost ftehim ta' assoċjazzjoni, għandu ftehim ta' dwana mal-Unjoni Ewropea. Eh, hemm żjarijiet uffiċjali lejn it-Turkija min-naħa tal-Unjoni Ewropea minnaħa waħda. U minnaħa l-oħra għanna e, mijiet ta' eluf ta' rifugġati e, bħala rizultat ta' l okkupazzjoni ta' torok ta' beta art Ewropea u propju anki issa f'dan il-moment għanna anki eluf ta' rifugġati li ġejjin fil-Greċa illi e, edin jiġu mit-Turkija u Turkija li miex edha eh, timplementa b'mod eh, xiera il-ftejim fuq ir-rifuġati mal-Unjoni Ewropea. U fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari hemm bżonn li tittieħed azzjoni, hemm bżonn li ikun hemm eh, situazzjonijiet fejn ikun hemm mistoqsijiet u risposti jew rridu nagħmlu mistoqsijiet fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet diġà tkellimna fuqhom Però rridu namlu punt speċjali biex ninkludu din il-kwistjoni partikolari fl-agenda, il-kwistjoni ta' fama gusta u f'dan il-punt e, u naħseb li għandu jiġi neċessarju li nimplementaw anki sanzjonijiet fuq il turkija e, kontra Turkija. Għandu jkunem għandu għandu għanna nibdew proċedura, nimplementaw sanzjonijiet, għax inkella nibqaw biss biklim, feraħ u diskussjonijiet fil-vojt. U hekk dana tibqa fuq livell tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikun żball kbir, irridu nimxu l qudiem irridu ikun hemm miżuri speċjali għandna nistiednu awtoritajiet għoljin tal-Kummissjoni tal-Kunsill ukoll biex iżuru Magosta, Sinjura Magorini, il kummissarju tal-tkabbir għandhom jiġu Magosta biex jarafx qed jiġri hemmhekk għax bekk biss inkunu nistaw nobligaw il-Turkija jgħatuna risposta jew jispiegaw jew ġustifikaw x'qegħdin jagħmlu l-amir tagħhom. Din hija sitwazzjoni assolutament inġustifikata fuq Ċipri. Man illi jiġġustifikaw din l-okkupazzjoni illegali militari ta' Famagusta u ta' tal-parti kbira tal-gżira ta' Ċipru. Dan il-biss inkunu nistgħu nimxu qudiem mod effettiv. Inkella eh, kull ma nagħmlu nkunu qegħdin nagħmlu mezzi miżuri Eh, morna, rajna, tkellimna, pero da mux bizzejiet. Irridu verament njihdu azzjoni u bħala komitat tal-petizzjonijiet irridu namlu kilitna kollha biex din il-kwistjoni niddiskutuha fil-plenarja fi Strasburgu u naħseb li din tkun pass eh, inizjali importanti ħafna. Grazzi tajt il-President, naħseb li sa mandi xiktar kellima u f'daqqa waħda l-komitat saret ċaħat ċipriot ħafna u jitkelmu kolla bil-Grik. Issa sar il-moment li nitolbu l-petizjonanti jerġa jitkellem un bat wara nerġaw nitkelmu fuq il-rapport u fuq il-rakkomandazzjoniet. Mela issa nisimaw minant eh, eh, isra thanks eh, Aksendiju. E, Il-pronunċa diffiċli tajt il-bracelet, aksendiju. Imessa e il-mikrofonu fidek u qabel ma titkellem, eja e nerġaw nirringrazzjawk tal-li inti verament gwidajna, gwidajtna fil-parti okkupata u faroxxa aħna atsen għadsen sew dawk il-minuti u dialogu uh, din il-ħar id-dar tijak U nittamaw verament li inti terġa eh, titħol fil propieta tiegħek u terġa titħol f'darek. Eh, u bat tkun tista tistedinna ċena l-inna kolla li ħadna sem. Grazzi ħafna, President. Mux biss ċena. Imma, imma, imma l-ikbar festa illi idkom għat kontu fija jekk xi darba, anzi rrid ngħid meta xi darba din il-ħaġa seħ. Signora President l Lawnet, personalment lilek imma anki l membri kollha tal-żjara f'Fanagusta imma anki lill-Kumitat l-ikbar eh, eh, gratitudini u ringrazzjamenti tiegħi għaliex minn għall-ewwel darba minn mindu jiena bdejt din l-attività mill-2004 ili 14-il sena nerġa' niġi f'dan il-kumitat u f'din l-istituzzjoni biex nagħti informazzjonijiet lil membri fuq dak li qed jiġri f'pajjiżi fil-belt tiegħi u fid-dar tiegħi. Meta aħna preżentajna il-petenzjoni aħna ridna prinċipalment Eh, ninġibu niġdu l-attenzjoni ta'kom fuq dan ir-reat illi ilu jseħ mill-1974 ksur ta' drittijiet elementari ta' drittijiet tal-bnidem eh, illi għadu għaddej il-lum u jiena sirt rifuġat fa' wissu tal-1974 u ili rifuġat 44 sena. Jiena iż-żewġt ma' rifuġata oħra u jina għandi żewġ tfal tiegħi li huma rifugġati u għed minnom intkom intqajtu magħhom. Din hija situazzjoni reali, din hija situazzjoni f'ċipru illu u qed titkompla. Din hija situazzjoni li ġiet maħluqa mill-użu tal-forza u qed tinżamm bil-forza bruta. U dan kollu qed iseħħ f'territorju Ewropew. President, il-petizzjoni tagħna timxi pass iktar lim. Fl-ewwel prezentazzjoni għal dan din l-awtorità jiena mort lura fuq id-dikjarazzjoni ta' Schumann u b'mod speċifiku jiena tlabt il-membri jiftakru fi frażi waħda illi l-Europa ma nistawx nibnuha f'ġurnata u skont pjan wieħed imma tista' timbena ftit ftit billi niksbu solidarieta fuq kwistjonijiet li iġibuna fl-imkien. U dana huwa dak li naħdmu uh, fuq uh, illi nippermettu il-abitanti legali ta' Famagusta li l lura f'pajjiżhom u li tippermettuna nikkooperaw u niżviluppaw relazzjonijiet mal-Ċiprioti mal eh, e, Torok oriġinali illi għadhom jgħixu hemmhekk, illi jippermettulna nistabilixxu solidarjetà de facto fuq parti tal-gżira tagħna. Enti, President, meta enti ikwotajt eh, eh, kwotazzjoni minn l-ewwel eh, fact finding, enti tkellimt fuq kemm huwa importanti li ngħixu flimkien u kemm huwa diffiċli. Diffi u f'Famagusta huwa hemm opportunità kbira, perfetta biex nerġgħu nagħmluh dan. Aħna nistgħu ninteraġixxu, nikkooperaw ma' Ċiprioti Torok, illi huma Ċiprioti das kemm aħna Ċiprioti aħna. President, aħna eh, rifuġati Ewropej, aħna ma nejxux fit-tinet anki jekk wara l-1974 għaddejna żmien fit-tinet aħna nejxu djar pero ftakar illi il-djar tagħna edin li lem mil divizjoni Għanna aħna għanna eh, għanna djar emmek li għadhom huma okkupati imma mhux sempliċement okkupati imma blar mod possibbli illi qed naraw il-djar tagħna li qed jiġu distrutti jum wara jum. Jiena nirringrazzjak talli inkludejt fil-rakkomandazzjonijiet dak li jiena proponejt meta inti saqsejtni nix naħseb jien, jiena għat illi meta atturi import tant internazjonali bħal Turkija jimxu kontra l-liġi internazjonali u jiksruha, allora l-komunità internazjonali toħloq sanzjonijiet. U grazzi, grazzi ħafna tal-li accettajt din il-proposta u li taċċetta illi sanzjonijiet jiġu imposti fuq it-Turkija mħabba din raġuni Jena, jena kontent nirċevi illi kwalunkwe persuna mill-Parlament Ewropew li jixtieq jiġi f'Ċipru u fama f'Amagusta u d-dar tiegħek jiena nkun kuntent nigwidhom hemmhekk nerġa' u għandi talba waħda minn għand kulħadd minn kull wieħed minnkom. Jeta meta intkom tispiċċaw il-ħidma tagħkom fil Strasburg jew fi Brussell u terġgħu lura f'pajjiżkom f'darkom, meta tidħlu fid-dar tagħkom u tiftħu u dawru ċavetta, provaw iftakru fid-dar tiegħi. Id-dar tiegħi kifini illum għaliex jiena nixtieq li nkun bħalkom fil-pożizzjoni tagħkom. Jiena nixtieq li nkun nista' nerġa' lura f'dar tiegħi. Jiena kuljum meta nispiċċa il-xogħol tiegħi bħalma tagħmlu eh, kull-jum jew meta tkunu tmurru tmorru lura darkom. U dan huwa dritt illi jiena għandu jkolli bħala ċittadin Ewropew illi qed jiġi meħud minni minn pajjiż mill-familja tiegħi mill menandi, mill-Famagustej, eh, kollegi u mill-ċittadini ta' ċifru. U dinja kwestjoni li assolutament nirridu nindirizzaw u nirridu nikorreġu. Grazzi, President. Let's reiterate that we. Grazzi ħafna. Mela, neġaw ntennu, ma naħsbu ma naħsbux li l-status quo hija għażla jridu nanticipaw il-jum meta intkom tkunu tistaw terġaw lura fid-djarkom. Il-Kummissjoni Ewropea hija hawnhekk bekk nistiednek biex eh, taqsam il ħsibijiet tagħkom fir ta' dan ir-rapport u eh, dwar il- rajtu diversi rapporti dwar l-istess kwistjoni intkom tal-Komissjoni tistaw taraw il-forma ta' dan ir-rapport huwa differenti mir-rapporti ta' qabel peress li għandna rakkomandazzjoni waħda nija biss u bażikament nixtieq ikolli l-reazzjonijiet tagħkom għal dik ir-rakkomandazzjoni. Grazzi ħafna, Signor President mela ir-ritorn tal-famagozza tal għal-assjeda legali tagħhom huwa wieħed mill-elementi ewlenin tan-negozjati biex ikonna soluzzjoni eh, ġusta taħt il-situazzjoni fi ċipru, taħt l-auspiċi tal-ġnus maquda jek dawn in negozjati jkomplu Eh, jitkomplu dawna se jkunu meċi mit il-Komissjoni tixtieq tajt li soluzzjoni komprensiva maqbula bejn il-mexxejja taż-żewġ komunitajiet fiċ-ċipru jikkostitwixxi il-mod li zjed dirett u li zjed malajr ta' soluzzjoni tas-sitwazzjoni fiċ-ċipru li inkludi eh, il ritorn ta' Roveroxa lill-sieda legali skont il- l-impenn tagħha tal-din il-assoluzzjoni tal-din il-problema, l-Komissjoni hija lesta li tappoġġa ehm, teknikament l-isforzi tal-żewġ kumitati fil- fiċ-Ċipru kif ukoll tal-ġnus maquda biex insibu soluzzjoni fil-kwistjoni tal-Ċipru. In partikolari, l-Kummissjoni hija lesta tappoġġa il-miżuri tal-bini tal-fiduċa eh, proposti minn żewġ kommentajiet li jinkludi il-varoxa. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex tikkummenta dwar eh, punt fir-rapport biex naġġornakom dwar is-sitwazzjoni dwar il-punt tal-sim il, il, il, il, il, il, il, il, il-xogħol qed jiġi finalizzat, speċjalment minnaħa tal-Tork Ċipriotti b'allokazzjoni tal-Esterinja um, il- eh, Frigata tat Turkija, Komissjoni ripetitament saħħet eh, fil-rapport annwali tal-2018 fost oħrajn li Turkija hija mistennija um, Eh, tappoġġa attivament negozjati fuq il-soluzzjoni ġusta u viabli fuq il- eh, fil-qafas tal ġus maquda skont ir-riżoluzzjonijiet tal- Komitat ta' Sigurtà fil ġus maquda u anki skont il-prinċipji eh, bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għaw xi membri oħra li jixti u jimpenjaw ruħom f'dan id-dibattitu jiena tinħares lejsur xoltex li kien presenti fid-delegazzjoni. Grazzi ħafna l-kelma. Kien hemm kollegi oħra ta', ta minn Ċipru li diġà kienu attivi ħafna fuq dan il-punt. U bekk ma konx se nitkellem eh, xej speċjali x'inżib iżda illi nittama li żjara tagħna ma kienieċ lat eh, finali tal-Parlament Ewropew illi aħna inkomplu inżidu l-pressjoni għall awtoritajiet rilevanti fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea biex nappoġġaw u anki nagħmlu kull ma hu meħtieġ biex nerġgħu nagħtu lura d-djar u l-artijiet tal-petizzjonanti għax jekk irridu niddefendu l-valuri Ewropej u l-istandards Ewropej irridu inkomplu sejrin bl-azzjoni tagħna biex ngħinuhom Grazzi, grazzi ħafna. Mela, ħan informa sur Mardissu. Tixtieq titkellem? 30 sekonda biss minn għandi. Jiena eh, għadni irrit eh, tweġiba l-mistoqsija tiegħi u ma nistax nitlaq minar ma nikommenta, nixtieq nesprimi disappunt kbir tiegħi meta smajt il-Kummissjoni l-enfasi hija fuq il-soluzzjoni finali tal-problema ta' Ċipru. Dik hija xewqa tagħna iżda hawnhekk qed niddiskutu llum mhux il-soluzzjoni il għat ċipru iżda speċifikament l-implementazzjoni ta' ta' żewġ riżoluzzjonijiet ta' Kunsil ta' Sigurtà f'rigward ta' Famagusta, speċjalment Faroxa, u kif se nsolvu din il-kwistjoni li se natu nagħtu lura l Famagosta lil ċittadini oriġinali u sieda bħal dan is-sinjur. U inti tridu tieħdu din pożizzjoni u mhux ġeneralizza l-kwistjoni fil ta' negozjati bejn iż-żewġ eh, naħat ta' Ċipru. Fifat jiena kont eh, nazel mod ieħor biex nistruttura r-rapport. Inti għażil dan u kelkom ħafna ħafna eh, lingwi u kelkom dan eh, elettronikament fil-folders tagħkom illum. Dan ir-rapport ġie abbozzat minni, intbat mill-membri kollha tad delegazzjoni u jiena kuntenta fejn informakom illi illi l-ħakna konsens ħieħ Eh, fost il-partiti kollha fil-rigward tal-kontenut ta' dan ir-rapport waqt li astenew astenejna milli nopproponu kwalunkwe modifika l-aħħar titlu illi preżentament li fih rakkomandazzjoni waħda nija biss li jiena proponejt u bekk huwa eh, wiesa ħafna politikament eh, fejn ma tħannix fid-dettalji fejn ma ma ma ma riferejna l-ebda każ partikolari kien hemm ħafna x'inżidu fuq il-fatt nistgħu nżidu hawnhekk fuq kif ħassejt ħassejtni hemmhekk quddiem il dar u fej kelli il-kap tal-militar eh, Tork li eh, illi mexa lejja u mal-Iran jiena kont hemmhekk waħdi u mbagħad Jina stajt inkompli u nżid ma' rapport iżda għażilt, għażilt ma nagħmlux dan, għażilt mod ieħor u kelli l-appoġġ sħiħ fost il-partiti kollha fuq dan. Issa, kena diskussjoni hawnhekk u għanna nsibu eh, bażi komuni biex eh, nimxu l-qoddim flan maqsum li kulħadd jaqbel dwaru u dan huwa r-ritorn ta' Varosha lil sit legali 45, kważi 45 sena wara l-invażjoni mit turkija u dak wallan tagħna l-mira tagħna qed ipprovajna f'kull u kull eh, player internazzjonali prova kull kull um, Presidenza tal-Unjoni Ewropea ta' qabel uh, fl-2005 fl-2010 um, marnex li xi kif ukoll mill-Istati Uniti Biden u oħrajn uh, fl-2014 fejn ipprovaw jisibu jilħu ftejim um, pakket tal biex ikollhom ir-ritorn ta' Varoxa taħt l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, kulħadd uh, marnex falla hawnhekk u ma, ma kennix, ma sibnix suċċess kull darba li provajna nasib li wasal iż-żmien biex nżidu l-pressjoni hawnhekk in nirdu l-attenzjoni tal-kulħadd il-konferenza tal-presidenza nżidu il-kuxjenza hawnhekk u biex jieħdu l-pass li jmiss u għalhekk għandna rakkomandazzjoni li għandna qudiemna llum għax jekk impoġġu dan fil-ħoġor tal konsill u jiena kontenta fejn nara il-Presidenza tal-Awstrijaka tal konsill u dina sejra fil-konferenza tal-Presidenti u aħna se nżidu l-pressjoni hawnhekk sussegwentament eh, u nasab li daqshekk kelli xi ngħid fuq dan barra minn hekk l-emendi fuq ir-rakkomandazzjoni se tkun fit-28 ta' l-erba, le, nar il-ġimma ta' din il-ġimma fit-tlieta ta' wara nofsinhar u l-votazzjoni fil-kumitat se sseħħ fil-21 ta' Novembru. U naħseb li daqshekk. Issa, il-kollegi eh, kollha jixtiequ jitkellmu, se l-interpreti se mux sekona ħin. Jina biex ta' najt malar malar jek joġbok. Naħseb illi għanna nsemmu illi l-sindku deputat tal-Famagosta qiegħed hawnhekk fil-Kamra kif għanna l-membri tal-Kunsill Municipali tal-Famagosta naħseb illi għanna natuhom il-kelma għal żewġ minuti jekk lex taqt biss insemmi li qegħdin hawnhekk fostna. Mela. Malajr malajr, signori. naħseb li għanna nħallu lażla segwenti miftuħa li inġibu din il-kwistjoni u din il-plenarja diskussjoni għal votazzjoni u koll. Għanna proċeduri f'dan il-parlament li nivotaw fil-komitat umba ċekem bżon noħol uż eh, rezoluzzjoni iżda għanna bżon li l-koordinaturijiet u deċizjoni dwar dan. Mela, dan huwa l-ewwel pass u jiena diġà tajtkom informazzjoni dwar kif nipproteġu dwar dan. Nistgħu nagħmluh dan. Iva, tajjeb, grazzi. Mela, lilek um, il-vjaċċi tajjeb u sigur lejn l-izbaħ post fl-Europa. U jiena tnajdu dan fejn nħares lejn il-Gris li għandna fisma'wit eh, fil-Brussel. Grazzi ħafna, grazzi lis segretarjat ukoll illi għamlu xogħol vera eċċellenti fuq dan kif jagħmlu f'kull fajl ġilli ninsa nirringrazzjakom iżda grazzi mill-qalbi għal xogħol eċċellenti anki bħala tħejja għal eh, eh, abbozzar u għal fact finding se li xinajt hawnhekk eh, gusta il-sintku deputat sintku għet hawnhekk naf li għandna ħafna mis-sinnin minn Famagusta sfortunatament ma tistax titkellem se jkollna nimxu l-qudiem peress li l-membri ċipriotti f'dan il-kumitat huma eh, tkellmu ħafna ehm, huma belaw il-ħin kollha il-ħin kollu li kellna. Mhux grigi id-darba fil-fatt. Ningrazzjakom u bekk naddu malajr malajr għal rapport annwali il-punt li mis jiena relatur għal dan u ovvjament jiena dejjem kontenta fejn niddiskutu magħkom ix-xogħol li żiet importanti li għamilna li fis-sena li għaddiet ovvjament kienet id-dialogu mal-petizzjonanti kollha differenti li kellna hawnhekk kif ukoll fil żjarat tal tal-fact-finding u anki permezz tal-email u tal-telefon il-punt ta' tħassib kien il-kwistjonijiet ambjentali, l-ilma, l-iskart, il-ġestjoni, il-konservazzjoni, ecc. L-oqsma oħra kienu id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet ta' votazzjoni, id-drittijiet ta' tfal, il-, il moviment ħilles tal-persuni u l-affarijiet soċjali per pereżempju l-kondizzjonijiet tax-xogħol f'ċerti stati membri. Wieħed mill-għanijiet li aħna waqqafna f'dan il kumitat huwa li naħdmu mill-viċin mal-komitati leġislattivi u naħseb illi kull sena eh, ittejjibna s-sitwazzjoni taħt il-leġlatura jiena kuntenta li organizzajna xi smigħ eh, konġuntament u kellna eh, kooperazzjoni li rendit ħafna frott il netwerk tal-Petinet eh, ġiet imnedija f'Marzu illi se tkun qodda utli ħafna jiena eh, nemmen li dana se żżid il-kooperazzjoni li sabli xejna u se jkun punta tluq tajjeb għal kumitat fil-mandat li ġej. Meta min jaf jekk se nkunux hawnhekk hawnhekk jew xruol se jkollna. Nixtieq ringrazja l-Kummissjoni li hija l-imsieba naturali tagħna kooperazzjoni tajba ħafna matul din is-sena eh, kważi terz mill-petizzjonijiet li aħna ċevejna eh, intbatu għall-opinjoni l-Kummissjoni u aħna eh, it-tweġibiet qed neħduhom kull ma jmur iżjed veloċament u bekk nixtieq nirringrazzjakom għal dan. Mela tistenna ħerqana għal kommenti tagħkom dwar dan ir-rapport annwali tagħna u illi inkompli naħdem il-viċin ma'kom. Lan tiegħi huwa li konna dibattitu u nivotaw fuq il-rapport fil-plenarja f'Diċembru din is-sena. U bekk eh, daqshekk fuq dan il-punt u bekk nagħti l-kelma lil membri u lil shadows. Jekk xi ħadd mid-delegazzjoni Ċipriotta tixtieq tkellmuni, jiena nkun lesta f'xi ftit minuti minn issa u nisa noħroġ u nkellimkom. Issu xoltes l-ewwel. Grazzi ħafna. Jiena nifhem li inti se jkollok eh, toħroġ titkellem ma' delegazzjoni ċipriotta u bekk jiena se nitkellem fil-qosor. In ġenerali nirringrazzja għal dan ir rapport tal-li tal-li tħejjej dawn id-dokumenti. Iżda jiena se kolli jkun kritiku dan ir-rapport ukoll u aħna se u żgur xi emendi. irridu jkunu iżjed kritiċi per eżempju nifokaw fuq il-problemi reali hawnhekk. Huwa minnu illi kull sena il-Kumitat tal-Peti jirċievi kull ma inqas petizzjonijiet. Iżda minix konvint li raġuni il għaliex hija sitwazzjoni aħjar fil-pajjiżi Ewropej. Naħseb nibża wis li raġuni hija eh, ir-raġuni tinsab x'imkien ieħor. Minix żgur li għandna inqas eh, ksur jew applikazzjoni eh, ħażina, speċjalment fil-gwatt drittijiet ta' mniedem. Jista' jkun li raġuni hija li l-persuni ma jafux li jistgħu jużaw il-petizzjonijiet bħala għodda biex jilmentaw kontra il-relazzjonijiet, il-situazzjoni fil-pajizom, jew li ma jafdawx il-trattament tal- kif se tiġi trattata l-petizzjoni, jew ma jrawx l-utilità tal-petizzjoni fl-ewwel post. għax il-funzjoni u l-intenzjoni wara l-pensjoni hija li tkun ta' odda effiċenti għaċ-ċittadini biex jużaw din l-odda. U jużaw din rabta ma' pajjiż propju u eh, kontra l-istituzzjonijiet u anki li jinformawna x'qed jiġri f'pajjiżhom f'diversi eh, oqsma u diversi aspetti fejn il-petizzjonijiet kienu ffukati fl-aħħar snin. Issa l-opinjoni tiegħi hija li petizzjonant jistenna minn wis twil wis għal risposta mill-petizzjoni tiegħu mill-Kummissjoni u ġili it-tweġiba istituzzjonali tkun ta' diżappunt u jista' wasal dubji dwar kemm kemm hija ud li leġislazzjoni Ewropea U tana żgur li jiġri f'dawk iċ-ċittadini li illi illi jemnu fl-Unjoni Ewropea naħseb li għanna namlu iżjed fil ta' kuxjenza dwar il-Kumitat tal-Peti u il-possibilitajiet tal-dawn il-petizzjonijiet. U anke biex nsejħu l-Kummissjoni biex tkun iżjed ċara u preċiża fit-tweġibiet tagħha u biex ma tużax. l-inammissibilità eh, bħala prinċipju ta' maġġoranza eh, fil-biċċa kbira ġilli naraw li xi każijiet ikun hemm xi deċiżjonijiet politiċi fil tal-ammissibilità illi jsir permezz tal- tal-maġġoranza kwalifikata tal-gruppi. Dana m'għandux xisir, għax għandna nirrispettaw il-liġi. U l-kriterji professjonali u mhux tekniċi. Inkella il-deċizjoniet deċiżjonijiet tieħed minħabba l-maġġoranza politika u mhux minħabba l-kriterji tal-istat ta' dritt. Grazzi ħafna, iżda sen ressa xi emendi, grazzi ħafna l-kontribuzzjoni tagħkom. Sur Marias. Grazzi ħafna. l għunet net. Nixtieq ngħidlek prosit ta' dan ir-rapport. Naħseb illi tmiss il-punti ewlenin illi kienu tal-ikbar tħassib għalina fl-aħħar sena Iżda in ġenerali għandi ngħid li ovvjament hemm xi affarijiet li kont inbiddilhom iżda in ġenerali kollox huwa tajjeb. Jiena nħoss li l-kooperazzjoni bejn il-Kumitat tal-Peti u l-Ombudsman hija importanti ħafna. Naħseb li eh, b'dan il-mod partikolari aħna nkopru il- il-lati kollha tal-innaħat kollha tal-protezzjoni permess tal-azzjonijiet tagħna. U jekk hemm pereżempju eh, informazzjoni ftit informazzjoni dwar kwistjonijiet meta naħdmu mal-ombudsman l-affarijiet eh, jaħdmu tajjeb, tajjeb li konna inizjattivi wkoll bħal pereżempju diskussjoni li kellha ma' Sir Timmermans għax aħna ninsaw f'perjodu fejn in nisa għandhom ikunu jistgħu jesprimu ruħhom, fejn ikunu jistgħu jitkellmu fuq ħafna kwistjonijiet differenti. Importanti li n-nies ikonnhom xi mod biex jesprimu ruħhom. U e, e, għaċ-ċittadini Ewropej li jħossu li qed jipparteċipaw hawnhekk il-kwistjoni tal-Brexit pereżempju, jekk inħarsu li l-Brexit. Dak kien punt ewlieni il jinvolvi l-istat membri, membru in partikolari, f'dan il-kas partikolari Renju Unit u kif ukoll l-Unjoni Ewropea, Iżda għanna kwistjonijiet li għanna xasmu mal-ċittadini tal-Renju Unit illi għawnek, ġew għawnek fil-Komitat tal-Petizzjonijiet. U issa, il-kwistjoni hija jekk il-Brexit u r-Renju Unit se jibqa' fil-Unjoni Ewropea jew le. Dam, di mhix ħaġa li importanti li dawn in-nies ikollhom l-opportunità li res u l-petizzjonijiet fil-gwatt tal-Brexit iżda dawn in-nies se jkollhom eh, dan id-dritt fir-Renju Unit ta' wara il-Brexit Eh, għanna x'influenza f'rigward ta' dan jew le ħafna minn dan kwistjonijiet għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u anki d-deċiżjonijiet vari li jittieħdu fil-1992 u petizzjonijiet li ġew resqin fl-1992 ħadd ma kien jaħseb li eh, kif l-affarijiet kienu jiżviluppaw kif konna se nispiċċaw f'dan il-punt partikolari. Naħseb anki kwistjonijiet tal-kura tal-tfal. Aħna eh, kwistjonijiet importanti ħafna li ħdimna fuqhom matul din is-sena għandna nkomplu naħlu fuq dan u fuq Spanja mbagħad. Dawn it-tfal li eh, ebu taħt id-dittatorjat ta' Franco dana din il-kwissjoni hija importanti ħafna ħdimna fuq u koll Dan li xtaqt najt li aħna koprejna eh, medda sħiħa wisa ħafna tal-kwissjonijiet li missaw il-ħafna eh, drittijiet fondamentali u għanna medda sħiħa wisa ħafna ta' kwissjonijiet li verament bekk dana kollu jindika kem u importanti dan il-komitat. Issa, sur forte fisem il-komissjoni, nishti uh, eh, Nirringrazzjak, jina smajt il-ħafna punti li semmaw, xtaqt intenni u nenfasizza l-importanza tal-komitat tijak u xogħol li l-membri tagħkom qed jagħmlu biex jibnu il-ponti bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u iċ-ċittadini. Dan huwa fil-fema tagħna xogħol importanti ħafna li jikkomplementa inizjattivi oħra fil-gwad ta' ċittadini iżda xogħol tagħkom huwa huwa pożittiv ħafna fil-ferma tagħna, fl-esperjenza tagħna u fil-prassi. Issa fil gwatt tal-rapport, Sinjura President, il-kummenti preliminarji tagħna huwa illi aħna nilqaw il-punti kollha illi indi semmejt hemm numru ta' affarijiet li hum jitrattaw il-pratikalitajiet dwar il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament illi nista' nikkonferma għax jiena qed nikkoordina direttament il-petizzjonijiet u bekk nista' nikkonferma li dan huwa xogħol eċċellenti li nagħmlu flimkien naqqasna l-iskadenzi eh, firgwa ta' kwalità tal-tweġibiet aħna naħdmu fuq din u nistgħu nimpenjaw ruħna u l-Viċi President tagħna żgur se jikkonferma li qed naħdmu biex ikonna tweġibi taħjar. Issa frigward ta' temi, l-sujġetti, hemm numru ta' suġġetti li aħna għandna l-istess tħassib, l-ambjent, id-disabilità, disabilitajiet, il-kura, il-benessri tal-annimali, il-protezzjoni ta' tfal, il-Brexit, U hemm numru ta' affarijiet oħra fejn tafu li għadna qed niddiskutu mal-Parlament. U dan huwa post tal-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem, l-interpretazzjoni, iżda se nħalli dan għall plenarja biex tindirizza dan kif ukoll il-każijiet ta' ksur fejn għandkom tkunu tafu li aħna kuljum aħna impenjati biex nipprovaw ikonna insibu bilanċ tajjeb fejn niżguraw li l-liġi ġdida tiġi implementata fejn nagħtu t-tieni opportunità lil tawk li ma kellhomx il-mezzi biex jimplementaw il-liġi sissa u bekk għandna dialogu mal-Istati membri u għandna l-possibilità għal dawk l-Istati membri illi mhumiex konformi mal-liġi tan Ewropea biex iħejju l-argument tagħhom biex jiddefendu l-argumenti u jippreżentaw l-argument tagħhom għanna dan il-dialogu li qed iseħħ li għandu iseħħ mod fejn jikkonserva d-drittijiet involuti. Mela, xtaqt neġantenni illi fl-aħħar mill-aħħar napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Naprezzaw napprezzaw ħafna. Mhux biss fil-petizzjonijiet iżda anke fil-fact findings aħna rajnieh qabel u ismiħ fejn eh, illi jagħti l-opportunità lill vuċi kollha ta' dan il-kontinent illi jinstema'. Nirringrazzjak u qed nistennew ħerqanina l-kooperazzjoni anki aħjar taħt il-fis-sena li ġejja. Mela kollegi, għanna nofs minuta fadlinna mela l-iskadenza tal-emendi se tkun fis-27 fit-3 ta' wara nofsinhar, għanna se nivotaw fil-21 ta' Novembru u nawguralkom is-serata t tajba Grazzi.